emit kontra b'mod partikolari mill-grupp Soċjalisti u Demokratiċi u mill-ħodor kif ukoll mill-GUE. And if I have to shout, then I have to cough. Jekk ikolli najjad biex nitkellem mela allura jkolli nisoltajt il-President. Korri talbet biex titkellem. Grazzi tas-sew, Sinjora President. Qed nitkellem fisem il-PPE. Aħna naħsbu illi minħabba Il-kriżi attwali u situazzjoni ġewwa il-Greċja huwa immensament importanti illi il-Parlament jivvota dwar il-pożizzjoni tagħna fir-rabta tal-pakket ta' governanza. Aħna kuntenti wkoll li sibna qbil mal-Kunsill grazzi għal ħidma kbira illi sar saret mit-tim tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Jiena mod partikolari nixtieq insemmi l-Landes Carman, ma nafx insab hawnhekk hawn jinsab. Nixtieq insemmi b'mod partikolari għaliex huwa kellu ħafna paċenzja, determinazzjoni kbira, argumenti b'saħħithom f'dawn id-diskussjonijiet biex naslu fejn wasanna ma kienitx ħaġa faċli. Huwa faċli li wieħed jiġi kritikat fuq dan għaliex dak li wieħed jagħmel wa dejjem ħażin, imma dak li inti għamilt kien tajjeb u grazzi għall isforzi tiegħek aħna l-ġimgħa l-oħra wasanna għal żvolta u ksibna r riżultat fit-tlieta ta' filgħodu il-ħamis wara tnax il-sija ta' negozjati. Għalik dik kienet dan kien jum fejn inti għamilt 24 sija mqajjem. Nixtieq nirringrazzjak għal dan għaliex ksibna ħafna. Iżda aħna nixtiequ nivvotaw din il-ġimgħa biex niċċaraw il-pożizzjoni tal-Parlament. Għaliex jekk le l konklużjonijiet ta' ECOFIN ser jiġu aċċettati mill-Kunsill u daqshekk il-Parlament jitħalla barra. il-Parlament kellu problemi kbar bil-bxi konklużjonijiet tal kunsill it-tlieta u dan jista' jpoġġi f'riskju l-appoġġ ta' maġġoranza għal pakket fil-Parlament. U aħna ma rridux li din il-maġġoranza titpoġġa f'riskju f'dawn il-jien fejn qegħdin naraw l-iżviluppi fil-Kunsill. U qed nuża klim Jean Paul Gozes irridu niftakru l-2003 u l-2005. Irridu nieħdu ħsieb il-setat ta' teħid ta' deċiżjoni li jkunu effettivi fiħdan il-Kunsil u l-Komissjoni u din hija raġuni għaliex il-Parlament irid jinsisti li l-bidu tal-proċeduri ta' sanzjonijiet titpoġġa eh, għal vot ta' maġġoranza kwalifikata bil-maqlub. It-tieni punt li nixtieq insemmi huwa illi wara negozjati twal bejn l-opinjonijiet politiċi differenti fiħdan il-Parlament aħna sibna viżjoni komuni dwar l-isbilanċi makroekonomiċi fir-rapport ta' Elisa Ferrera dwar is-simetrija u l-asimetrija. X'inhu l-approċċ fir-rigward tal-isbilanċi makroekonomiċi? Kien bilanċ fraġli ħafna u grazzi għal progress li għamilna it-tlieta fil-axija aħna sibna direzzjoni illi naħsbu li l-Kunsil sejjer jaċċetta li hija simmetrika fejn hu meħtieġ iżda dan ġi mibdul minn ekofin ukoll. U għalhekk dwar dan il-punt il parlament irid iżomm il-pożizzjoni tiegħu. U fisem il-PPE nixtieq nappoġġa l-opinjoni tas-Sinjura Bos dwar il-proċedimenti illi aħna nivvutaw bir-riżultati tal-tlieta ta' filgħodu tal-ħamis u nżidu emenda dwar il-vot ta' maġġoranza kwalifikata bil-maqlub li dwar għal-Parlament jixtieq jibqa' sot. Dan huwa mod responsabbli kif nġibu ruħna u niċċaraw ukoll x'inhi il-pożizzjoni tal-Parlament mal-bqija tad-dinja naf illi dwar il-pakket ta' stabilita u tkabbir opinjonijiet diverġenti fiħdan il-Parlament. Iżda għal PPE finanzi pubbliċi sostenibli responsabilità ta' dan hija kwistjoni fundamentali u għalhekk aħna lesti illi nappoġġaw il-pakket hekk kif insab bħalissa fil-Parlament. Grazzi Udo. Signora President, il-grupp tagħna dejjem qal illi aħna neħtieġu flessibilità fil-budget pubbliku għalhekk ridna pakket tajjeb ridna ninnegozjaw biss mal-Kunsill. Iżda biex dan niksbuh ma nistgħux nagħmluh bis-sanzjonijiet biss, iridu strateġija bilanċata Fejn jiġi protett titkabbi fl-ekonomiji u jiġu indirizzati kwistjonijiet bħal ġustizzja u sostenibilità u l-anijiet tal-Unjoni Ewropea 2020. dwar dan kienet qed titkellem is-Sinjura Votman Cole hija kienet qed titkellem dwar kunċett ta' austerità stret ħafna li għandu jiġi mħares u ma tafx huma d-dettalji tal-pakkett tal-Parlament. Din hija problema l-iktar fis-sitwazzjoni li għandna fil-Greċja u jekk narawx qed jiġri fiż-żona euro il-miżuri ta' politika ekonomika li huma meħtieġa ma jistawx jiġu post posti, ma nistawx ngħidu ser nitrattaw sanzjonijiet issa u mbagħad illum qabel għadha ser nitrattaw l-aspetti marbuta ma' tkabbir. Ma rridux nagħmlu dak li qed jiġi propost, mhuwiex l-aħjar mod kif nistgħu nimxu l-qudiem għandi dubi marbuta ma' trasparenza l-fattibilità u jina esprimejt dawn il-perplessitajiet tiegħi fil-laqa in kamera illi kellna. Aħna irridu nippruvaw insibu sens ġdid u għalhekk jiena favur il-posponiment. Fisem il-grupp tiegħi aħna irridu nkunu disponibbli għal kompromess ġdid, kompromess li jkun jista' jappoġġaħ il-Parlament kollu sfortunatament mill-ICR u l-konservativi jiena rċevejt tweġiba negattiva. Kienet waħda tale minnant il-PPE u koll u maqalu le. Jean-Paul Gozes għal illi huwa ma kienx jaf dwar xiex qed nitkellmu. U l alde għadhom ma tawniex tweġiba sissa ma nafxawx rappreżentant fil-kamera minnaħa tal alde Dan huwa punt tassew deċisiv jħollu jorbot f'dan id-dibattitu u huwa deċisiv għal ġejjien ukoll jekk ser nivutaw dwar dan f'Lulju ser nkunu nistgħu niksbu pożizzjoni aktar mifruxa u mhux maġġoranza żgħira biss dwar xi ħaġa illi twildet fit-tlieta ta' filgħodu għaliex wara kollox aħna qegħdin hawnhekk biex nirrappreżentaw lill-elettori tagħna. Grazzi. Grazzi Silvi. Grazzi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil dak kollha li ħadmu fuq dan id-dossier għax kien xogħol twil u diffiċli u naħseb illi tim ta' rapporters li jirnexilu eh, ħadem matul il-lejl nirringrazzja l-komitat li jenuna ħafna eh, anke fuq id-drafting irren eh, kella diffikultajiet kbar eh, minħabba dak li qed jiġri fil-Greċja u għamlet eh, kellha diffikultà biex tiġi hawnhekk issa dwar is-sustanza dwar mod kif il-Kunsill jara l-kodeċiżjoni hawnhekk ikolli ngħid li jiena diżappuntata ħafna għaliex issa huma l-gvernijiet li huma stess rridu jinnegozjaw, jiffirmaw, jirratifikaw it-trattat li tagħna din is-seta' għalmenu sajna nipretendu li dawk li faslu trattat jirrispettawħ u eh, ma jriċ li il-Kunsill jiddeċidi u il-Parlament kemm eh, ibaxxi rasu. Aħna nafu x'diffikultajiet għandu l-Kunsill lest li nkonsidrawhom dawn id-diffikultajiet imma d-diffikultajiet tal-Kunsill f'interess ġenerali Ewropew mhux il-Kunsill li jaġixxi biex ikompli jżid problemi ta' politiki politiċi eh, problemi politiċi nazzjonali mux biss fuq il-punt li fetaħ fuq il-maġġoranza kwalifikata maqluba, imma rajna illi qed jiġi zmantellat fuq l-odot eh, makroekonomiċi li ħaġa serja ħafna, mhux biss l-istati membri ma tantx irridu jissaħħu l-patt ta' stabilità, imma dak li smajna dal-weekend u għalli ma maħer għana li japplikaw il-pata Europlus il ħol u ftit ta' u simetrija edha tpoġġi li l-istati membri taħt kontroll komuni, anki dak li għandhom il-munita komuni. U din mi xi ħaġa li vinta il-Parlament hemm bżonna elementi ieħor fuq il-sustanza l-grupp għalde jaċċetta li Jiena qatt mal-grupp li qed jipproponi li nivvotaw nhar il-ħamis imma rridu nħallu l-bib miftuħ qed eh, ngħid dan għall-Ludo Bumen mhux qed nivvotaw fuq proposta leġislattiva rridu nkomplu niddiskutuha, rridu nkomplu niddiskutu mal-Kunsill u anke hawnhekk bejnietna. Imma hemm eh, fattur ta' kalendarju li kien li jina li ġifiri il-Kunsill Ewropew tal-ħamis u l-ġimgħa Issa jekk aħna rridu naħdmu fuq dan il-dossier rridu nqisu l-pożizzjoni tal-Parlament jekk dan ma jsirx hemm bżonn li l-gruppi kollha naħsbu biex inbidlu l-pożizzjoni tagħna l-aħħar punt li għalija importanti ħafna jiġifieri dik tal-Euro Securities u l eurobonds Fit-test aċċettajt accettajt ħafna Eh, ta' dak li propona l-Konsil ċedejt ħafna l-fat li aħna ċettajna illi eh, nirtiraw dawk l-inċentivi li deruna li kienu importanti ħafna imma huwa essenzjali u nixtiequ li tkun stqarrija qawwija minnaħa tal-Kummissjoni u jekk il-Kummissjoni ma tagħmilx dan dan ikun inkluż fit-test innifsu Dan huwa punt importanti ħafna għal darboħra li l-in mir-rapport tiegħi sar xogħol enormi fuq l-odot il-ġodda minn Eliza Ferrera, xogħol enormi wkoll li għamlet pervanx fuq semestru Ewropew u s-sanzjonijiet ħabba l-frodi, ġifir eh, kienem valur mizjut minnaħat tal-parlament u għal-daqsan tisa ma nistawx nwarbu kollox, ninsew kollox mod partikolari fuq dialogu ekonomiku illi ma ninkludux l-idea illi meta jkunem interdependenza bżon l-istati membri tkellmu ma xurxin. Grazzi. Filip. Filip. Thank you, Chair. Uh... Grazie, President. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq ngħid illi aħna bħala grupp tal-ħodor aħna favur ekon governanza ekonomika rigoruża. Irid tkun hemm tliet kriterji li jiġu sodisfatti. L-ewwel qed tkun effettiva ħafna, hija ħaġa ovvja, trid tkun sostenibbli wkoll matul iż-żmien u fl-aħħar net trid tkun waħda ġusta. Hawnhekk aħna nemnu il l-pakkett attwali għandu nuqqasijiet u għalhekk se adottaw pożizzjoni stida dwara għaliex hemm affarijiet tajbin imma hemm affarijiet illi mhumiex konformità ma' dawn il-kriterja. Dwar rapport vot minn Kowl u Gular, il-grupp tagħna ser jivvota kontra. Konna nivvotaw Iva, li kiku ma kiex hawn dawn il-nuqqasijiet. Disciplina, b'saħħitha mhux biss fuq l-infiq pubbliku imma disciplina. soda f'dak li aħna rridu nagħmlu fir-rigward ta' investimenti ġlieda kontra l-faqar tibdil fil-klima u l-iżgurar tal-impjiegi fost l-oħrajn. M'hemmx dik id disciplina Din hija msejħa Unjoni Ewropea 2020 u din hija ċajta bażikament għaliex ħadd ma tjagħti kasa. Aħna ridna ndaħlu disċiplina vinkolanti fil-Unjoni Ewropea 2020 fil-rapport iżda ma stajniex nsibu maġġoranza it-tieni ħaġa. Ma jistax ikonna sostenibilità fiskali jekk aħna ma noħolqux bilanċ dan il-Parlament irrifjuta kull forma ta' progress. Jiena stajt nappoġġa dan il-patt ta' stabilità u tkabbir kieku kont naf illi kien ser ikollna il-pakket ta' tassazzjoni imma dan lanqas biss jinsab qrib illi niksbuh lanqas biss jeżisti. U għalhekk f'dan ir-rigward aħna naħsbu li l-pakket huwa zbilanċat dwar is-supervizjoni makroekonomika din hija xi ħaġa differenti hawnhekk qegħdin nagħtu edin ġdid, qegħdin noħolqu affarijiet ġodda nippruvaw nindirizzaw kwistjonijiet illi waslu għal kriżi fi Spanja u fl-Irlanda u bnadi oħra u f'dan ir-rigward naħsbu li ksibna progress tajjeb ħafna. Direttament nixtieq ngħid dak li qed fil-laqan kamera dan jista' jkun kredibbli jekk is-supervizjoni makroekonomika timxi fi żewġ direzzjonijiet u fejn uxira, fejn jagħmel sens aħna nindirizzaw kemm il-pajjiżi ta' surplus u kemm dawk ta' deficit. Din hija l-kwistjoni ta' simetrija. Nixtieq inkun ċar, il-Kunsill din irrifjuta il U aħna nafu għaliex jiena sodisfatt il-Parlament sab ftejim dwar dan. U hemm min jixtieq jikseb aktar, emmin jishtiq jixtieq jikseb inqas, imma naħseb li sibna qbil tajjeb. U jekk inżommu ma dan il-qbil, aħna ser nżommu mal-vot iva tagħna dwar il-pakett ta' supervizjoni makroekonomika. l il-ħidma ta' Vicky Ford dwar il-loqsa budgetarji naħseb illi dan kiseb riżultati tajbin aħna ser nappoġġaw għaliex neħtieġu modi professjonali ta' kif infasslu il-budgets tagħna. Nixtieq nispiċċa billi ngħid ħaġa waħda. Qed jissemma qed tissemma ħafna Pariġi u Berlin ta' l-ħaliem. Ovvjament jinġej minn pajjiż żgħir jina naf illi xejn kbir ma nkiseb ma twettaq ġewwa l-Ewropa mingħajr tmexxija B'saħħita ta' Pariġi u Berlin, ta' Franza u l-Ġermanja. Dawn huma l-ikbar ekonomiji, l-ikbar soċjetajiet fl-Ewropa u jiena stennejt li huma jagħtu tmexxija lill-Ewropa iwittu it-triq għal gvernanza, għal pakket ta' gvernanza ekonomika aktar ambizzjuż, iżda xiksibna rajna dan il-ftejim fejn jena eh, fejn tqal li jena nejnek dwar il-QMV u inti tejni dwar is-simetrija, din mhix simetrija. U billi namlu hekk qed namlu dannu l ġejjini taċ ċittadini tagħna. Grazzi għandi l Eliza u l-Karl li qed jistennew biex jitkellmu għaliex huma rapporters kellna kellim minn għanna il-Prim Ministru ta' Bermuda u l-Ministru tal-Finanzi li qed tistenna biex tidħol kella tidħol 10 minuti ilu Umbat għanna skambju ta' femmiet mal-President tal-Kunsill. U għalek, jek joġobkom, zommu fil-qosor fl-interventi ta'kom. Ser nieħu l-sur fejo u kol għalix huwa rapporter, mux ser niħu aktar kellima. Aparti dawn li semmejt u jekk forsi konna xi rapporter ieħor. Eliza, grazzi tassew President. Ser nżomm fil-qosor, mhux ser intenni dak li diġà intqal minn Uda Bullman dwar kemm mhux xira f'dan il-waqt illi noħorġu pakket ta' sanzjonijiet. Jiena naħseb illi l izbilanċi makroekonomiċi huma xi ħaġa ġdida frabta mal-patt ta' stabilità u tkabbir il-qadim u minħabba li din hija xi ħaġa ġdida u minħabba li l-intenzjoni tiegħu hija illi nwessaw l-approċċ dak li qed jiġi fl-Ewropa huwa importanti illi nġibu żewġ mal-ewwel. Aħna bħala Parlament ridna li nkunu impenjati ħafna skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni, ridna li nkunu impenjati fil-proċess kollu mhux fil-parti ta' sanzjonijiet biss ridna nifmu dak li qed jiġri dak li qed nissanzjonaw. Ħdimna qatih u nixtieq nirringrazzja lill presidenza u lill kummissjoni tal-ħidma kollha tagħhom. Minna tal-Parlament aħna ridna latti id-delegati. U biex insibu kompromess aħna ċedejna l delegati u ħadna miflok setta kwistjonijiet illi kienu jinkludu l-ħtieġa illi nindirizzaw l-Ewropa kollha kemmi u mhux il-pajjiżi individwali biex nissanzjonaw il-pajjiżi. Diġana bizzejiet sanzjonijiet irdu nifmu il-komplikazzjoni ta' sanzjonijiet f'suq intern politika orizzontali u għalhekk il-simetrija jew la simetrija mhix kwistjoni marġinali fil-kwistjoni tinsab fil-qofol ta' dak li qed jiġri fl-Ewropa u fis-suq intern mod partikolari fiż-żona euro. Għalhekk din hija xi ħaġa tant essenzjali li jiena tant għandi għal qalbi il-bili li aħna l-ħaqna mal-presidenza. U b'disappunt kbir, issa aħna tlifna waħda mill-partijiet ewlenin tal kwistjoni illi konna qbilna dwara. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li jagħmlu sforz tagħhom biex aħna nsibu pożizzjoni komuni u nittama illi fil-ġejjeni permess tal-proċeduri li qed nippruvaw niksbu aħna nsibu qbil aktar mifrux dwar il-pakkett iżda jiena ma nistax inċedi parti essenzjali fil-rapport tal-isbilanċi li hija l-simetrija jew l-asimetrija. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha tal-li pruvaw ma jamlux passi ħżiena f'kuntest fejn il-passi ħżiena deru aktar mill-passi tajba li għamlet l-Ewropa. L-Ewropa trid tipprogressa fil-ġejjeni, grazzi. Karl. Grazzi, President, fil-qosor. Nistieq nirringrazzja lill kollegi lill kunsilu Presidenza Ungeriża talli ħadmu qatih biex aħna wasanna fejn ninsabu issa. Naħseb il importanti illi naċċettaw il-fatt illi hemm differenzi politiċi fondamentali, hemm xi affarijiet illi ma nistawx nirranġawhom. Irridu nivvutaw għaliex dinja parti mid-demokrazija illi għamlet biċċa xogħol tajba, sabet pożizzjoni komuni kena bżon ta' ħafna kompromessi naħseb li riżultati huma tajbin u nixtieq niżgura l kollega Ferreira li aħna se nżommu mal-ftehim ukoll ma' simetrija għaliex dan huwa l-aħjar mod kif dan irdu niksbuh nittama li l-kunsill dan jifmu. Fu bażi personali dwar il-patt ta' stabilità u tkabbir jiena jiddispjaċini li soċjalisti ma jħossux li għandhom jivvotaw favur dan iżda fl-istess waqt hemm differenza fundamentali u din ma nistawx nirranġawha b'xi negozjati ta' kompromess. Ma naħsibx li hija xi ħaġa ta' siwi illi ntawlu dan il-proċess. Hemm maġġoranza illi hija lesta li tivvota l-ħamis. Dan jagħti responsabilità kbira l kunsill jiena naqbel ma' dak illi għal il-kollega Lambert il-mod ta' kif Franza u Ġermania qed jindirizzaw dan mhix xi ħaġa li qed ħalli ħafna frott Jiena naħseb il-Kunsill Ewropew nhar il-ġimgħa għandu responsabilità kbira biex jevalwa ta' bilħa il sustanzi fir-rigward tal-prestiġu li jista' jkun hemm fil-patt li jista' jinkiseb. jekk il-patt ser ikun aktar importanti mill-ġejjini tal-Ewropa mela allura ser jaqa' fidej il-Kunsill jieħu din id-deċiżjoni. id deċiżjoni Jena naħseb illi dak li għazinna unek huwa l-aħjar mod kif nistaw nil-ħuftajim. Grazie, President. Diogo. Obrigado. Sharon, de uma forma rápida, queria Grazzi ħafna, Signora President, jena nishtiq nirringrazzja lill-kollegi, relaturi, għal-mod kif eh, mexxew il-ħidma tagħna b'mod partikolari il-Shadow Rapporters u anki il-membri tal-Konsil tal komissjoni għall-sija twal ta' triologu li huma ħadmu eh, anke f'sitwazzjonijiet divergenti ħafna, ġifiri grazzi wkoll anki l segretarja ta' dan ta' din il-komitat ekon. nirrepet jina għetnħu gost li aħna sibna pozizjoni raġonevoli anke għal mod kif se jitnaqqas id-dejn pubbliku u il-pass li biħandu jitnaqqas il-ftejn mal-Kunsill u anke fuq lista ta' fatturi rilevanti. Nisħaq li l-perjodu ta' tranzizzjoni għal ċerti pajjiżi fil-parti emendata tal-rapport hemm deċiżjonijiet importanti li ħa il-Parlament fuq is-semestru Ewropew u bħala minn użuri tal-patt ta' stabilità tkabbir dialogu ekonomiku, Eurobonds u il-kwistjoni ta' simetrija. Rilevanti ħafna wkoll se jkun dan għall-Ewropa li tikber b'ritmu u pass raġonevoli. Għalhekk bħala rapporter nagħmel l-aħħar appell li l-ġimgħa id-dieħla ikonna nagħmlu dakollu kollu li nista' biex insaħħu il-pożizzjoni tal-Parlament. Grazzi ħafna nixtieq ngħid lill membri li kemm il-Kummissarju kif ukoll il-Ministri offrew li jkunu hawnhekk u jieħdu sehem fid-dibattitu tagħna imma għattilhom illi il-membri se jkollhom iktar minn biżejjed xi jgħidu huma nfushom u naħseb illi fil-fatt hekk ġara ikolli najdilkom però li kienu lesti li jiġu hawnhekk u jiddiskutu magħkom. Naf li għaw xi ftit dwar il dewmin u l-posponiment tal-vot finali imma naħseb li dan huwa l-uniku mod eh, kif nistaw nastu għarftin wara l-ewwel qari u eh, nittama li l-Kunsill jieħu l-opportunità li se jieġi eh, se tiġi offerta lilu il-review fuq il-, -review maġġoranza kwalifikata maqluba hija laqas biss xi ħaġa illi nistgħu nikkontemplawha il-fatt li aħna ma ftemniex din il-ġimgħa mhux il-fatt li deċiżjoni maġġoranza kwalifikata ma ħadmitx kolli ngħid li wieħed mill-fatturi jew lenin wassal għal dan kienet propju l-presidenza Griza u Andrax illi ma setawx jagħmlu iktar milli għamlu. Jena Niskuża ruħi tal-eżammejtkom hawnhekk sa tlieta ta' filgħodu imma jekk irnexxinna wittu it-tri għal ftehim aħħari. Naħseb illi ħafna mill-mertu għal dan huwa għatakom. imma ma nix nistaġbu meta jkun hemm kwistjoni politika taħraq daqshekk illi rridu nkomplu nfittxu l-proprjetà politika u dan jista' jsir biss jekk il-Parlament ikun involut ma jistax jsir permezz tal-Kunsillu miżuri intergovernattivi. Din hija waħda mill-problemi li aħna naraw, waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna ma nistax ikonna maġġoranza kbira għal ċerti kwistjonijiet li għandna hawnhekk fil-Parlament għaliex huwa diffiċli ħafna illi wieħed issibu dan is-sens ta' proprjetà u l-Kunsill ngħidu li l-uniku mezz kif intom tistgħu tiksbu din is-sens dan is-sens ta' proprjetà huwa billi taħdmu mal-Parlament. Għalhekk nistidinhom illi jmorru lura jerġgħu jaħsbu u jaraw x'se jkun ir-riżultat tal-voti li aħna se nieħdu nhar il-ħamis. Grazzi ħafna lil kulħadd issa se Eh, naddu għal punt li mis, eh, għanna dew minn ta' madwar kwarta ma' Senjura Paula Ann Cox, il-Prim Ministru tal-Bermuda, un bat, eh, niskużaw ruħna u kolla dan id-dew minn. Right, thank you. Grazzi ħafna jekk joġobkom sibu postkom. Għanna dan l-skambju ta' femmit issa u mbagħad wara se jkollna skambju ta' femmiet mal-President tal-Kunsill, Ministru tal-Finanzi Ungeris wara dan l-iskambju ta' femmiet mal-Prim Ministru tal-Bermuda. Niskuża ruħi pubblikament għal dan id-dewmien imma kif eh, indunajt inti għanna kwistjonijiet jaħar u bħalissa eh, kienem diskussjoni twila fuqhom u domna xiftit. Merħba f'dan il-komitat interessati ħafna nisimgħu dak li għandek xi tajdilna u eh, minar ma noqgħod noħodlok iktar ħin nagħti il-mikrofonu lilek. Grazzi, Signora President, u l-odwa tajba l-onorevoli membri tal-Parlament u distinti mistiedna nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità opportunità unika għal Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi tal-Bermuda illi kollu l-opportunità li jiġi jitkellem magħkom. Jiena mhux se nitkellem fit-tul għalix eh, naħseb illi l-aħjar li kunem skambju ta' idejat, ma naħseb li importanti li najdu li jena hawnhekk biex nirrapprezenta eh, l-opportun, offrilkom l-opportunità li nkun msieħeb strateġiku dwar relazzjonijiet speċjali jina kont hawnhekk għal żjara ta' jumejn mimlijin laqat, kelli opportunità niltaqa' mal-Kummissjoni, mal-membri tas-Segretarjat, membri ta' taqsima dwar il-jaħdmu fuq it-taxxa u governanza affarijiet barranin. U naf li huwa importanti għalija li kelli l-opportunità b'mod partikolari fil-kuntest ta' dak li qed issiru u dak li għaddej fil- fl-Unjoni Ewropea. Naf li din hija ġimma ta' ħafna affarijiet jaħarqu u ta', ta konċentrazzjoni kbira imma hija wkoll mument ta' opportunità, opportunità biex aħna jkollna dialogu fl-imkien u qed ngħid dan għaliex il-ġimgħa li għaddiet propju jiena kont Washington fejn il- fil-Kongress irridu jaraw x'se jagħmlu dwar il-kwistjoni tal-limitu massimu tad-dejn. Madwar id-dinja aħna qegħdin kulħadd qed iħoss l-effetti tal-reċessjoni, tal-kriżi illi qatt ma kellna bħala f'dawn l-aħħar eh, snin u il-kommenti li għamel eh, Sur Gajtna Eh, aktar kmini dan ix-xar meta qal li jittama illi wieħed ma kienx li minn se taraw ħafna arbitraċ regolatorju minn ħafna pajjiżi illi jridu jaħarbu minn dawn ir-regoli dan huwa l-bot minn fejn aħna qegħdin u fejn għandna nkunu. U dan irrid ngħidilkom il-perspettiva tal-Bermuda illi aħna neħduha bis-serjetà ħafna li eh, il- eh, affas regolatorju huwa qawwi, robust u għandu jkun affas ukoll regolatorju. U għandu l-monitoraġġ tal-BMA, il-Bermuda Monetary Authority u l- eh, anki uh, membri tal-staff tal-BMA għajjena ah, nif, aħna nifmu li anki bħala pajis bżonni li konna kontrolli għawija u li nifmu u koll li aġustamenti sistemiċi hemm bżonnom u ma meħtieġa mill-perspettiva ta' Bermuda f'termini ta' tagħna ftit eh, ġematilu aħna il-għajna il-Global Forum tal-OECD aħna konna eletti viċi presidenti imma iktar importanti minn hekk hija propju l-impressjoni u um, l-impenn għat trasparenza u kooperazzjoni. Aħna il-koll qegħdin f'din is-sitwazzjoni flimkien u id-dinja qiegħda kuljum issir dejjem iktar żgħira fejn impatt Eh, ta' fuq pajjiż wieħed ikollu impatt fuq il-pajjiżi l-oħrajn, irridu nifmu li din hija opportunità nkunu irridu nkunu ċari u eh, qawwijin fl-impenn li nieħdu biex nimxu il qudiem Aħna qegħdin issa nitkellmu eh, bil-miftuħ u l-isforzi li għamilna fir rigward ta' Solvency 2, aħna konna rakkomandati għal dan għaliex dak l-isforzi li aħna minnu rew mod ċar illi aħna ma konniex qegħdin ngħaddu żmien u li aħna konna qegħdin nifmu l-importanza tal-kredibilità, integrità u ta' struttura soda u b'saħħitha u qafas sod biex noperaw kemm f'dak li huma s-servizzi finanzjarji reali. Ġifieri nixtieq ngħid illi jekk wieħed jekk għandkom tiftakru ħaġa waħda dwar Bermuda nixtieq li tiftakru din li minkejja li aħna żar aħna nqisu ruħna ġganti u mhux eh, nani dak li huma prinċipji ta' kooperazzjoni u trasparenza nixtieq li intom tiftakru wkoll illi aħna żgurajna billi tħanna eh, għamilna uh, 24 eh, ftehim ta' informazzjoni dwar it-taxxa biex tifmu u tiftakru li aħna impenjati biex naraw li din is-sistema ta' kredibilità u um, robustezza edha emmek fil-post unbat dwar libertà, egaltà u fraternità dawn il-klim japplikaw l-inna u anke fi gżira li forsi miex taqsek rip ġeografikament għall ewropa imma tapprezza u tadotta il-prinċipji eh, li tħadnu intom f'dan l-ambjent, ambjent li jippreżentanna ħafna sfidi. Grazzi tal-ħin tagħkom u tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Diġa rajt il-Peter Skinner illi kien il-rapporter għal eh, Solvency 2 u eh, jifem ħafna dwar il-Bermuda. Peter, eh, nishtiq illi kont naf ħafna iktar dwar il-Bermuda. Naħseb illi il-Sinjura Prim Ministru l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjata li ġiet hawnhekk u tal-li qasmet maħna l-opinjonijiet tagħha dwar dak li huwa dej. Inti kont diplomatika ħafna għaliex eh, jina jina iltqajt ma' l-kollegi tiegħek u għallu li hemm raġunijiet għalfejn il-Bermuda ħadet il-passi li ħadet biex toll il-livell ta' trasparenza tagħha fil-proċeduri. Peress li dejjem hemm min jikkritika madwar id-dinja u jgħid li seta' sar iktar, naf li aħna responsabli eh, responsabbli eh, għal biex aħna li jollejna l-standards u li intom pajjiżi wieħed minn tlieta l-Bermuda eh, u l-Iżvizzera u l-Ġappun li qed ifittex din is-simetrija u din l-ekwivalenza issa f'dak li għandhom il-perċezzjoni li għandhom ħafna persuni dwar dak li jiġri offshore, dak li jiġri jiġri dak li ma narawx ma jeżistix u eh, l-ikbar zona ta' riskju għall-ekonomiji, kif inti tista' serraħ moħdak li jkun forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan? Jekk mhix eh, l-Amerikani li għandek tagħti każ jew l-Ewropej għaliex intom tinsabu f'tali pożizzjoni fl-Atlantiku li din hija l-pożizzjoni li tinsabu fiha fil-fatt bejn ħaltejn u anke f'dak li huma il-prodotti li qegħdin tipproponu huma eh, komplessi captives, riassigurazzjoni, u naħseb ħafna jaħarbu kieku milli kollhom prodotti bħal dawn f'pajjiżhom għaliex jibżaw illi li għax ma xi jistgħu jirrappreżentaw iktar riski, però fil-Bermuda dawn jaħdmu. Għalhekk jiena nista' f'pożizzjoni li nista' nfaħħar dak li sar fil-Bermuda nara l-progress li sar U nixtieq nistaqsijek aħna fl-Ewropa x'inti semmejt l-sħubija strateġika għandniex forsi nżommu għajnejha fuqha eh, f'dik il-relazzjoni transatlantika illi qiegħda propju fil-qalba ta' dak illi aħna għandna nagħmlu fil-ġejjieni. Iva, grazzi ħafna dik il-mistoqsija. Iva, hija mistoqsija bħafna ferrat, hija mistoqsija komplessa, walla volja jiena avukat, se nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Issa dwar il-perċezzjoni u dwar il-dikotomija li hemm bejn dak li huwa offshore u onshore. Il-Bermuda hija kuraġuża, diretta u ma toqgħodx tlaqlaq meta tajt illi aħna nixtiequ u għandna nkunu meqjusa bħala il- port sikur għal dawk li jixtiequ jinvestu, għal dawk li jridu jinvestu aħna għandna qafas sot affas prudenzjali, regolatorju li mawx palu forsi intom tafu illi aħna ġejna it-testjati minn l-entitajiet liktar stretti illi jeżistu. Aħna kena testa l-IMF, kena il-rapport tal-Renju Unit, bat bħala l-evalwazzjoni tas solvenza 2, xifti ġematilu kol testiħor U iktar importanti minnek fil-kommenti tiegħi meta semmejt it-trasparenza u l-kooperazzjoni, il-Bermuda ħafna snin ilu, aħna konna parti mill-ħolqien tal-kodiċi model għat trasparenza fiskali taħt l-OECD. Jiġifieri aħna ridna nkunu propju hemmhekk fil-bidu biex nieħdu semu anki biex ngħinu biex nifformaw u li aħna lesti li nipparteċipaw u li aħna ma jkonniex eh, sem f'dak li huma prassi fiskali ta' ħsara. Ġifieri l-kredibilità tagħna eh, hija uh, ċara u anki l impent tagħna huwa ċar. Mbagħad eh, dawn il-ftejmiet ta' informazzjoni dwar it-taxxa u skambju tagħha konna l-ewwel pajjiż li tħanna fil-white list għaliex konna ċari illi minkejja daqs tagħna konna Eh, parteċipant attiv globali b'interess dan is-servizzi ridna nkunu ċerti li aħna nimxu mar regoli u nuru lil dawk li jixtiequ jagħmlu negozju mal-Bermuda u fil-Bermuda illi aħna konna kredibbli li kellna reputazzjoni tajba li dawn huma żewġ elementi importanti ħafna. Kwistjoni oħra importanti huwa li anki Eh, skont l-standards tal-Istati Uniti u l-grupp Egmont illi jaħdem kontra l-ħasil tal-flus u jara l-lista eh, u il-checklist il-Bermuda eh, tinsa propju fil-iħ tal-lista ta' dawk l-affarijiet illi wieħed qatt ma jkun jixtieq ikun parti minnhom dak li huwa finanzjament tat terrorizmu, eccetera Aħna ek nindirizzawhom il-kwistjoni tal-onshore u l-offshore, insemmu biss it-track record tagħna. Il-ġimgħa li għaddiet kellna iktar minn 200 delegat minn madwar id-dinja għal Global Forum tal-OECD. Aħna l-għajnieh dan il-forum u aħna għadna wkoll illi konna il- aħna l-viċi president ta' dan il-forum. Issa dwar Solvenza 2, il-captives u eh, il-riassigurazzjoni kummerċjali huwa importanti ħafna u naf li ħafna drabi meta wieħed jibda jiddiskuti dan kwistjonijiet tekniċi ħabi jajdu li illi jekk wieħed ma jkunx jifhem sew eh, hemm uh, bżonn illi wieħed ikun iktar tekniku u jitkellem inqas mill-qalb hemm bżonn li aħna nifmu u narfu illi m'hemmx soluzzjoni waħda li total kulħadd il-captives huma xi ħaġa partikolari ħafna għaliex jindirizzaw daw il-self insurance, jiġifieri riskju għall konsumaturi għall kostitwenti tagħna għal min jivvotanna huwa inqas għaliex inti ir-riskju tkun diġà eh, illimitajtu. Issa il-captives u dawk li għamlu l sigurazzjoni mill-ġdid fuq livell kummerċali huma differenti. U aħna rajna mill-autorità regolatorja fil-Bermuda illi għanna sistema ta' regolamentazzjoni li hija bbażata kemm fuq il-prinċipji kif ukoll fuq ir-riskju. U anke mill-liġi stess tistgħu taraw li aħna dejjem ipprovajna nollu l istandards mod konsistenti u rajna wkoll illi tajna l-autorità indipendenti bir-riżorsi meħtieġa u jiena bħala Ministru tal-Finanzi rajt illi eh, jiena mmur il-Parlament u niddiskuti fuq il-leġislazzjoni sabiex eh, nelbu l-intoppi kollha imma huwa importanti ħafna illi dawk illi qegħdin jagħmlu evalwazzjoni tal-Bermuda jagħmlu eh, u jifmu id-differenza bejn il-captives li huma eh, li operaw f'ambjent ħafna inqas riskjus u dak li huma ir-riassigurazzjoni kummerċjali. Ngħidilkom illi dwar il-preżenza ta' fis-settur tal-assigurazzjoni tagħna fl-Ewropa huwa hija preżenza sinifikanti u qiegħda dejjem tikber u il-kummerċ tas servizzi mal-Ewropa zdiet għal madwar 60 biljun fis-sena l-importazzjoni tal-Renju Unit mill-Bermuda zdiet minn 100 biljun għal 100 miljun għal 1.5 biljuni fl-2007 kena 100% ta' importazzjoni ta' servizzi finanzjarji mill-Bermuda l-esperienza fis-suq tagħna hija fil- -bermuda kummerċ speċjalizzat ħafna n nies jiġu għanna mhux biss għall-irqaqat imma jiġu biex jagħmlu negozju ikkomplikata li xjafu li għandna il-kapaċitajiet il-ħiliet l-arfin espert kemm fiħdan il-dawk li joffru s servizzi imma anki fir-regolatur indipendenti il-Bermuda Monetary Authority. ġifiri kemm il-konsumaturi u n-negozji mill-Unjoni Ewropea għand jistgħu jgawdu minn inqas kompetizzjoni. U meta jiena nkun f'Washington, dan inħobb nitkellem, għax jiena nista' ngħidilkom kemm aħna bravi, kemm aħna kapaċi, kemm għandna pjattaforma regolatorja qawwija l-fatt li għandna kredibilità u integrità u reputazzjoni tajba. Lima politikant, dak li l-politikanti jridu jkunu jafu u li l-politika hija dejjem lokali kif edha eh, teffettwa eh, il-ċittadin normali, kif edha uh, teffettwa il-kostituenti f'Kalifornija u fi Florida fejn għandhom l-arar, għandhom l-uragani u l-fatt li aħna najdulhom li Bermuda għandha l-kapaċità li tagħti aċċess u tnaqqas l-ispejjeż għal konsumatur domestiku u għal min ikollu l-polza tal-assigurazzjoni dan huwa punt importanti illi eh, jimpressjonhom ħafna iktar minn dak li jistgħu jgħidulhom il-gurus tal-assigurazzjoni. Issa ħantikom eżempju ieħor, il-bieraħ jina kont edha induru niltaqa ma' membri importanti għal kommissjoni na jina saqsejta x'naf li l-OECD rrid kollu secondment mill-Bermuda u jkollhom persuna li tkun sekondi dalix għandhom wisq xogħol x'jagħmlu u kull pajjiż irid rapport u m'għandhomx biżejjed riżorsi għaliex jafu li aħna għandna l-arfin espert talbuna biex nissekondjaw eh, li xaħat għaspejja stana imma ħna ngawdu kolla li xwara sena jew sentejn ikonna li xaħat illi ikollu konnessjonijiet u jkun ikollu iktar esperjenza minn dik li kun telaq bija. Għalek Il-biraħ meta jiena kont qed niltaqa' ma' diretturi differenti jiena staqsejt hemm il-possibilità jew ir-rieda illi aħna uh, naraw jekk hemmx possibilità li jkun hemm persuni seconded mill-Bermuda mhux għaspejjeż tagħkom imma ovvjament qed tidu tħallsuhom meħba bikom. Imma aħna eh, int irridu najdulkom illi intom importanti għalina pal Unjoni Ewropea u nixtiequ illi kunem din eh, dan l-iskambju, dan huwa eżempju zaħir ta' partnership. Umbat aspett ieħor dwar eh, solvenza tnejn hija ħaġa straordinarja u xi ħaġa li wieħed għandu jfaħħarha li l-Bermuda kienet meqjusa illi eh, tkun parti mill-ewwel ondata ta' valutazzjonijiet aħna ah, minna dak kollu li kellna namlu u eh, mhux tal ħaqna l-standards imma biznijom u dan qed namlu kollu f'waqtu u inħedġiċkom burġenza għalli il-fat li intom bħala koleġislaturi bħala dawk li tfasslu l-politika, meta intom tkunu għedin tħarsu lejn l ekvivalenza kwistjoni ta' ekvivalenza fuq solvenza t-nejn illi ma t-kastigawx l Bermuda tal-li kienet l-honest broker tal-li kienet eh, tal-li kooperat biex tipprova eh, tilħaq l-standards oljin ħafna illi kienu mitluba minna u importanti illi dawk illi ipprovaw jamlu iktar mandom jiġu kastigati għax għamlu hekk. Dak huwa aspett importanti ħafna ta' strategic partnership. Nispera li wieġib il-mistoqsija tiegħek. Grazzi. Very much for that uh, comprehensive. Grazzi ħafna għal din it-tweġiba dettaljata. Filip, jekk Iva, grazzi, Signora Prim Ministru, li edha unnek illum. Jina, biex nkun onest, nsiba diffiċli biex nifhem għalfejn kumpaniji u ħafna minnhom, inklużi dawk Ewropej tal-Istati Uniti, jixtiequ jiftħu l-negozju tagħhom f'Bermuda. Naf li għandkom post sabiħ ħafna, temp sabiħ ħafna. Il-punt tiegħek eh, kien li għandkom għandkom esperjenza tajba. Iżda naħseb li insibu esperjenza ta' dan it-tip anki postijiet oħra, anki bħal kontinenti tal-Europa u tal-Stati Uniti. Issa jekk dawn jiftħu l-negozju tagħhom fil-pajjiż tagħkom, ma naħsibx li dan jkun għallan ta' għajnuna ta' żvilupp. Naseb iktar għaliex dana qed irrendi. U forsi Inti tista' ovvjament topponi għal din il-fema iżda f'termini ta' trasparenza il-kontabilità tal-kumpaniji mhumiex disponibbli b'mod pubbliku is-sidja tal-kumpanija wkoll mhux ħaġa pubblika m'għandniex aktar dettalji fuqhom dawn ġifier ma tridux tipparteċipaw ukoll fid-direttiva rilevanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea, eċetera, eċetera. U allura jiena nista' nibda nemnek mhux lilek biss, għaliex jista' jkun hemm xi differenzi bejn Bermuda u xi postijiet għar illi wkoll jittrattaw il-ħasil tal-flus. Jiena, ovvjament tikom il-kreditu li ma tagħmlux hekk, iżda jiena eh, nibdan hemm minnkom meta intom titlu fi skambju awtomatiku ta' informazzjoni meta intom taderixxu għad-direttiva ta' tfaddil tat taxxa tal-Unjoni Ewropea. Jekk intom tagħmlu dawn il-passi, allura hemmhekk nista' nibda nifhem jew ngħid illi intom serji. Però jiena naħseb din il-ħaġa għadni ma nistax nara. Question and Grazzi ħafna għan mistoqsija u l-komment. Ovvjament jiena ma naqbilx bl-akbar rispett u se tisma' l-fejn. Jiena l-ħadd Prim Ministru tal-Bermuda fl-aħħar ta' Ottubru U wieħed mill-istqarijiet, waħda mill-istqarijiet tiegħi kienet illi għana ma nista nkomplu pas-soltu il-Bermuda hija miftuħa għan negozju. Naħseb illi dak li huwa importanti inti semmejt temp sabiħ ta' pajjiżna. Naħseb fis-sebajnijiet il pajjiż tagħna kien magħruf bħala l-ambjent sabiħ immens tagħna, iżda issa l-affarijiet eh, inbidlu. U issa qegħdin eh, naħdmu biex nkunu magħrufin għal xogħol tagħna, reputazzjoni tagħna għal ġurisdizzjoni ewlenija għas servizzi finanzjarji. Jiġifieri hawnhekk rajna ċaqli mixja lilin mill-ambjent iktar lejn l-aspett eh, tal-finanzi. U għalhekk jiena napprezza l-komment dwar l-arranġamenti dwar informazzjoni tat-taxxa u aħna tiftakru wkoll li aħna viċi wkoll għandna pożizzjoni fil-OECD u tagħna jorbot ukoll ma' s-saħħa tagħna tal-infrastruttura tagħna. Għadak nxaqsam il-direttiva ta' savings, naħseb l l-beruta kienet fuq il istajva iżda ndikajna fi diskussjoniet tagħna illi nemnu fi skambju ta' tarif, għanna ftajim ta' skambju ta' taxxa li jmur lura għal ħafna snin. U meta aħna nirċivu it-talbiet, il-Bermuda, ċertament, tir-swieġeb għal dawn it-talbiet. U għallura, Naħseb illi l-istituzzjonijiet, l-autoritajiet diġa arraw, indunaw illi aħna għanna reputazzjoni soda u ċertament aħna dejjem konna tal-istess idea li konna integrita fis sistemi finanzjarji tagħna. Naħseb din hija il- dan huwa l-element li jattira il-negozji lejn Bermuda u ma jemnu fir reputazzjoni jafu li aħna maħniex post minsi fejn hemm ħafna banek, għana erba banek, ċertament edin noperaw fuq livell konsistenti f'livelli internazzjonali, għalhekk jiena nemmen illi ma' żmien forsi anki wara l-lum stess se tbiddel il-fema tiegħek minħabba l-esperjenza tagħna. Grazzi ħafna Astrid. Grazzi. The headphones. I'm sorry, but my English is not good enough, I'm afraid. Skużani se kon nitkellem bil-Franċiż. <laughs> Signora President, jena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l Signora Prim Ministru ta' Bermuda li ġiet hawnhekk fil-Kumitat titkellem mana. u nixtieq nifirħilha għal mod kif i spjegat l-isforzi li saru Eh, f'dik li hija kredibilità, integrità, reputazzjoni tajba u anki ta' servizzi finanzjarji tagħkom. Jiena wkoll niġi minn pajjiż żgħir mill-Lussemburgu u anki u minn naħa tal-gbar edin e, eh, nirċivu dejjem l-istess eh, kritika mish misħuqa għalix aħna għalla volja zzar ħloqna eh, servizzi finanzjari li setturi oħrajn ekonomiċi fil-waqt li ċerti pajjiżi kbar jemnu illi iż-żar m'għandhomx jindaħlu f'affarijiet bħal dawn. Għalhekk jiena lilek nifmek, nifmek ħafna. Nixtieq nifraħlek ukoll u ngħidlek li mhuwiex faċli u eh, minni meta najdlek illi anke hawnhekk naf kem mux faċli illi wieħed jiġġielet kontra preġudizzi odma hemm proverbju Franċiż illi jgħid illi ħatmu biktar trux minn dak li ma jridx jisma. U eh, ħafna drabi hekk jiġri meta minn dak li smajna per eżempju l-aħħar intervent li hija eżemplari meta jagħmlu ġudizzji illi m'għandhomx mhumiex iffondati, mhumiex ibbażati fuq fatti imma huma ibbażati biss fuq preġudizzji. l-istati membri tal-Unjoni Ewropea se jiftħu eh, ħanut uh, fil-Bermuda imma aħna Eh, nieħdu gost u ngawdu meta l-barranin jiġu jiftħu hawnhekk dak li huwa importanti huwa li jkun hemm level playing field, kondizzjoni daqs għaż-żewġ naħat huwa importanti li regoli jkunu rispettati u jekk ir-regoli jkunu rispettati l-oħrajn ukoll jirrispettaw il-fatt illi r regoli jkunu qed jiġu rispettati nishtiq najt eh, kemtejn oħrajn fuq il-captives. Jiena naqbel 100% miak għandna soluzzjonijiet, huma soluzzjonijiet tajbin, memx għalfejn imorru lura fuqhom għaliex huma soluzzjonijiet li huma kompatibbli u jirrispettaw ir-regolamenti għalhekk jiena nemmen illi għandna nħallu l-affarijiet kif huma bħalissa għaliex huma sodisfaċenti u kompatibbli ma' Solvency 2. Grazzi. Madam. Signora, Nina, nista nitkellem fit-tul. Iżda naħseb inti semmejt il-punti ewlenin u nirringrazzjak għal kommenti tiegħek. Xtaqt ngħidlek illi tmexxija tfisser li wieħed jieħu laqwa deċiżjonijiet. Aħna nqisu li aħna fuq quddiem fis-servizzi finanzjari ċertament inħossu li jkun hemm sitwazzjoni ndaqs għal kulħadd u dan huwa għalhekk dan huwa r-raġuni għalfejn jiena Eh, fissirt illi nix niġu sanzjonati, penalizzati għal fatt illi aħna edin n-wet u xolna minn flok eh, illi nkaxpru saqajna. Nirringrazzjak għal kommenti tijak u anke l-inizjativa tijak. Thank you very much. You, you, you're lucky. You Grazzi ħafna naħseb smajt tlet membri mm, fil-kamra illi so, provaw jisolvu l-problema tal-captives fiħdan solvenza t-nej. Antolet, jek joġbok. Antonin, you ask the floor Yeah. Sí, muchas gracias. Eh... Grazie. Jien u koll ċtaqt. Eh, nirringrazzja l-Prim Ministru għal-sjara taħħa. U jiena interessat ħafna f'dak li inti semmejt, semmejt il-punt ta' assoċjazzjonijiet strateġiċi Inti defendejt il-pozizjoni ta' Bermuda fis-settur finanzjarju. Jiena għandi xi mistaqsijiet. Il-kooperazzjoni meta niġu għas-supervizjoni l-Unjoni Ewropea tixtieq illi ir-regoli tagħha jiġu rispettati taħt ir-regolamenti tagħha. U kollha wkoll kooperazzjoni mill-qrib ma' entitajiet ta' supervizjoni biex ikun hemm supervizjoni kif suppost u sabiex l-awtoritajiet Ewropej ikollhom informazzjoni essenzjali. Nixtieq nisma' il-fema tiegħek dwar dan issa dwar il-kooperazzjoni fit-taxxa hemm possibilità għal din il-ħaġa li tista' twassal għal aktar skambju ta' tarif dana jista iwassal għal standard simili għal dak li nsibu fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tagħha u regoli ta' kontabilità illi kolli waslu għal obbligu illi wieħed jagħti it-tarif għabbażi ta' kull pajjiż. X'possibiltajiet jeżistu għal dawn is-sitwazzjonijiet? Sir, thank you for your... Grazzi ħafna l-mistoqsijiet tiegħek. Hemm żewġ aspetti għall-ewwel mistoqsija li smajna. Kif nistgħu niffaċilitaw il-kooperazzjoni mar-regolaturi? mill-Ministeru tal-Finanza, tal-Finanzi jiena l-Ministru fil-fatt ta' dan il-Ministeru, u bat l autorita Regolatorja ta' Bermuda fejn hemmhekk ovvjament huma għandhom ċerta indipendenza. Forsi xi wħud jgħidu għalhekk l-affarijiet mixin tajjeb, iżda hawnhekk ngħid illi l autorita Monetarja ta' Bermuda waqfet eh, l-entitajiet relevanti fuq livell internazzjonali biex bekk huma ukunlhom kuntatt mal-awtoritajiet il-barra minn pajjiżna biex bekk aħna naraw illi fid-dawl ta' Solvency 2 ikun hemm dialogu fuq livell funzjonali biex wieħed iserraħ moħħu illi hemm it-tarif meħtieġ dwar il-kumpaniji li għandhom gruppi jew holdings madwar id-dinja li din l-informazzjoni tista' tiġi konsolidata u jkun hemm ukoll kooperazzjoni bejn il superviżuri diversi li nsibu madwar id-dinja. Jiġifieri dan huwa punt essenzjali għall-Awtorità Monetarja ta' Bermuda e, l-assoċjazzjoni bejn is-settur privat u l-gvern mar-regolatur bħala supervisur kienu qegħdin jantiċipaw eh, dana kollu fid-dialogu sessjoniet li kellna din il-ġimgħa. Stidinna l-regolaturi u l-enin ta' madwar id-dinja eh, biex jiġu Bermuda ġew ottubru, novembru tas sena l-oħra għaliex l-autorità ta' Bermuda u kol temmen li din hija xi ħaġa importanti għalina. Issa, dal-ħodu fl-għali kelli il-CEO indikaw li hemm spirtu ta' rieda sabiex un-isu u kol mill-aspet regolatorju hemmx opportunità għas sekondiz. Ma wasanna lebda forsi deċiżjoni konkreta iżda. Hawnhekk irridu nfissru li aħna serji li niskuraw li jkun hemm skambju reċiproku ta' informazzjoni u li naħdmu flimkien fi spirit ta' kooperazzjoni. Issa, bil-kwistjoni ta' kooperazzjoni fil-qasam tat taxxa kif indikajt qabel, Bermuda kienet fuq qoddim fejn titħol l-OECD għanna u koll situazzjoni fej tlajna fil-qoċata tal-lista f'terminu tal-OECD u għanna numru ta' f'temijiet ta' skam ta' skambju ta' ftehimiet għandna madwar 24 palissa. Illum sejra lej Londra għada se nifferma ftehim ma' l-Indonezja, jiġifieri Bermuda hija ċara fuq dan il-punt. Aħna se nkunu eh, assoċjat ta' reputazzjoni saħħita, responsabbli u aħna ma nittrattawx eh, b'negozjati u attivitajiet illegali bl-ebda mod. Grazzi. Tiedor, jek joġbok. mult, Grazzi, President. Jina xtaqt nirringrazzja lill prim Ministru għad-determinazzjoni tagħha meta semmit trasparenza l-integrità kif ukoll il-kredibilità meta niġu għal negozju fil-Bermuda. Semmit eh, kwistjoni minnaħa ta' Sur Lambert dwar il-fatt illi is-sidin ta' kumpaniji reġistrati f'Bermuda jista' jkun li ma jkunux reġistrati effettivament. U jiena ma fimx il-tweġiba il tiegħek dwar dan il-punt partikolari. Regard dwar naħseb il-mistoqsija il kienet dwar reġistrazzjoni ta' kumpaniji, kif ukoll kwistjoni ta' beneficial ownership. Dak li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-awtorità ta' Bermuda tfisser illi aħna nkunu nafu dwar is-sitwazzjoni ta' l-kumpaniji għaliex hawnhekk għandna punt essenzjali ta' kif aħna immexxu il-negozju tagħna. Jiġifieri meta kumpanija trid tiġi tistabbilixxi ruħha Bermuda, aħna għandna r eh, reġistrazzjoni tal-kumpaniji minnaħa tal-gvern kif ukoll għandna l-awtorità li qed tagħmel il-studju prudenzjali ta' dawn il-persuni li jixtiequ jistabilixxu kompaniji tagħhom mbagħad għandna kontrolli ta' kredabilità u anke l-kredenzjali tal-individwi. Jiġifieri diġà għandna dawn il-miżuri u għandna wkoll leġislazzjoni relevanti fejn il-liġi tal-kumpaniji fil-fatt tindika dawn il-miżuri, dawn il-proċeduri li rridu naddu minnhom. Dan l-aħħar għaddejna leġislazzjoni bħala parti mill-valutazzjoni fost il-pari u hemmhekk naħseb illi qegħdin taw approċ diligenti ħafna kif eh, tassew aħna nittrattaw l-elementi kollha meħtieġa f'daqqa waħda iżda aħna tassew il-wet u supervizjoni prudenzjali u n-wet u kontrolli fuq dawk illi jixtieq ikunu is-sidien ta' kumpaniji f'Bermuda. Għanna wkoll reġistru tal-kumpaniji illi huwa disponibbli e, dinja il-pubbliku jista' jkollu aċċess għalihom e, bejn il-ħin tad-disa u l-ħamsa u jistgħu wkoll jingħataw kopji ta' dawn ir-reġistri. Jiġifieri din hija trasparenza vera, dinja xi ħaġa li tassew aħna nitu b'ċerta serjetà. Grazzi ħafna, Edward. Thank you. Grazzi ħafna. Sinjura Prim Ministru. Kien minn l-istorja ta' ġurisdizzjoni żgħira il-bot minn blokk ekonomiku kbir. Ħafna pajjiżi fih dan il-blokk dejjem jippruvaw jispjugaw kif fisser Filip illi irrid ikun hemm forsi xi ħaġa li mhux forsi tant legali. Għalfejn allura dawn il-postijiet żgħar ikunu daqshekk popolari fl-industriji tagħhom. Allura huwa veru fil-passat kien hemm kompetizzjoni fil-qasam tat-taxxa u kien hemm sa ċertu punt nuqqas ta' trasparenza, eċetera. Iżda hawnhekk huma jifmu li ġala darba jaraw Illi qed ikun hemm konformità jew il-konformità hija mistennija minn dawn il-ġurisdizzjonijiet huma forsi jaħsbu illi eh, dawn l-elementi joslu. Jekk ma jiġrix hekk, ikomplu jaħsbu li xorta waħda hemm xi ħaġa li mhix kif għandu jkun. U allura kif taħseb illi dawn il ġurisdizzjonijiet għandhom vantaġġ fejn memx forsi arranġamenti fuq livell ta' kompetitività iżda tkun trasparenti u timxi b'konformità ma' aspettativi internazzjonali f'dan il-qasam. I don't know that I can Ma nafx li jekk nistax nispjega raġuni għas suspetti minn pajjiżi jew minn membri ta' pajjiżi fejn huma ma jarawx konformità jekk din hija mistoqsija tiegħek. Però jiena nqis illi Bermuda huwa post fejn eh, aħna mhux biss konna qegħdin nimxu f'konformità, iżda dejjem konna trasparenti fix-xogħol tagħna. Naħseb anomalija għal ħafna hija li ma jifmux għalfejn ġurisdizzjoni żgħira tista' tkun attraenti għal min jrid jinvesti. U Jiena ma nistax nitkellem għal ġurisdizzjonijiet oħra u jiena minix ovvjament edha hawnhekk biex nitfaħħom f'daw l-ikra, iżda dwar Bermuda nista' ngħidilkom illi għandna valutazzjonijiet indipendenti għandna il-valutazzjoni tal-IMF, il-rapport FUT u hemmhekk tinnotaw illi Bermuda għal dak li għandu x'jaqsam l-imġiba tagħna ġiet meqjusa anke minn professur Cummins f'wieħed mill-Universitajiet tal-Istati Uniti huwa qal illi Bermuda għandha l-effett cluster. X'irid ifisser b'dan? Huwa jgħid illi kien hemm akkumulazzjoni ta' talent u esperjenza f'Bermuda il-level u l-kalibru ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni li ġew mwaqfa hemmhekk, iżda anki għal dawk li qegħdin iwasslu s-servizzi. Jiġifieri hemmhekk tista' tara banek kredibbli il-grupp tal-HSBC, għanna avukati u koll illi huma meqjusa bħala eccellenti, għanna u koll kumpaniji ta' verifika u koll li għandhom reputazzjoni eccellenti, huwa jisejjaħ dana kollu eh, l-effett kalamita ta' Bermuda. Għaliex aħna żgħar aħna nistgħu nkunu innovattivi fl-approċċ tagħna. Iżda fl-istess waqt insommu kollox pakket u dan jfisser illi hemm is-supervizjoni prudenzjali gverna kollox. Dana qed jattira l-kumpaniji lej Bermuda. U allura din hija karatteristika ewlenija għanna partiċipanti ġodda ta' swieq li edin jipruvaw jitlu mal MLI fin negozju Aħna namlu l-istudju prudenzjali tagħna u aħna ovvjament ma nkunux irridu li dawn ikaxkru saqajhom biex juma iwaqfu l-kumpaniji tagħhom. Għaliex wara kollox parti mill-kompetitività hija illi tiffaċilita il-twaqif tan-negozju. Jekk inti qed tagħmel hekk fil-qafas adattat, ġifiri ċertu miżuri prudenzjali, regolatorji, allura dana u dawn huma l-elementi li komplu jagħmlu Bermuda bħala pajjiż attrajenti għall-investimenti. U m'hemmx intenzjoni ovvjament minna ħatana li nbidlu l-affarijiet. Meta jien niltaqa' man negozji, ma' negozjanti u ma' jgħidu li għalkemm forsi aħna ma nagħmlux differenzi fl-ispejjeż, xorta waħda huma jħossu li qed ikollhom il-reputazzjoni, il-kwalità u l-aċċessibilità f'Bermuda tista' tara il-Ministru għall-Immigrazzjoni għall-Finanzi jew ministri oħrajn u tista' tiltaqa' wkoll ma' regolatur. Jiġifieri aħna narfu l bżonn nkunu nindu reazzjoni minnu fih u dawn huma xi wħud mill-karatteristiċi ta' Bermuda narfu iżda illi u xorta wahda aħna ġurisdizzjoni li u koll għanda reputazzjoni illi għanda u koll ċertu aspetti trenti anki f'dak li nxasem il-pajis. I, think that. Grazzi tassew. Daniela, il-ħin għal-mistoqsijiet tagħna. Grazzi tal-li attendej dan l-iskambju ta' femiet, jina naf illi membri individuali bħali ser ikomplu fid-dialogu ma' regolaturi ta'kom. E kif aħna niproċedu f'solvenza tnejn b'mod partikolari manke leġislazzjonijiet oħrajn u niprofaw insibu mod ġust ta' kif nistgħu nindirizzaw l ekvivalenza Din hija xi ħaġa illi ħafna minna għandhom għal qalbhom irridu nifmuha imma ma rridux noħolqu dan il-ħajt madwar l-Ewropa, aħna wkoll irridu nkunu miftuħa negozji grazzi tas sew tal-liġej hawnhekk u kif diġà qed ser inkomplu fid-dialogu tagħna magħkom. Grazzi tas sew, Sinjura President, sar ser ikonna pawża ta' ħames minuti ħalli nirranġa l-affarijiet li jridu jgħaddu għal plenarja u niprofa nsib il-Ministru. Tinsewx li jissa ġej il-Ministru Ungeris hawnhekk. Uh, um, Grazie colleghi. Documents have, have gone into the plenary. Għadni kem firmajt bosta dokumenti li għaddaw l-plenarja. Ussa nishtiq nilqa lil Giorgi Matolsi, il-President tal-Kunsil u l-Ministru tal-Finanzi Ungeris. Nixtieq ukoll nilqa l ħabib eh, antik tagħna Andres Carmen. Konna qed nistaġbu kif kampajna minn ajru f'dawn l-aħħar jiem drajni fitrologi tagħna nixtieq nagħtik merħba għal fil-kumitat tagħna u nixtiequ nisimgħu r rapport tiegħek hekk jogħġbok. Grazzi tassew President suppost membru tal-klab, membru ta' Ekon. Andre suppost huwa membru ta' Ekon, aħna gburin bih u gburin li daħanniħ fil-klab tagħna. Eżis onorevoli tal-Parlament, eżis kollegi eżiza Sharon. Jina nixtieq ngħid illi aħna ninsabu fl-aħħar jiem tal-Presidenza Ungeriża u għalhekk ser inqassar l-anijiet ewlenin li kellna u r-riżultati ewlenin illi ksibna f'dawn l-aħħar kważi sitxur, kważi sitxur. Jek tippermettu li nixti l-ewwel net nirringrazzja lilkom tal-isħubija strateġika eċċellenti tagħkom. Intom kontu strumentali għall presidenza Ungheriża li f'dawn aħħar siġġimat aħna Kellna trilogi estensivi u ta' siwi kbir kienu siwja ħafna una biex eh, nirrapprezentaw l-approċ konġunt tagħna fil-Kunsill Ecofin. Għalhekk milli qed nifhem aħna diġa ksibna ħafna blajnuna tagħkom. It-tieni permettu li ngħid illi lan ewlieni tal-laqa tagħna illum huwa mhux li nagħmlu deċiżjonijiet diġà għamilna id-deċiżjonijiet kollha fil-Kumitat Ekofin il-bieraħ u ser nagħmlu deċiżjoni deċiżjonijiet tagħkom fil-Parlament u l-Prim-Ministri u l-politiċi tagħkom ser jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom. Mhuwiex l-aħjar waqt li nagħmlu d-deċiżjonijiet hawnhekk issa. Wasal il-waqt issa illi nirreflettu dwar l-sħubija strateġika tagħna f'dawn l-aħħar ftit ta' xhur. Rridu nirrevedu l-ħidma tagħna flimkien. U natu widen lil xulxin għal darboħra fl-aħħar ta' dan l-eżerċizzju konġuntana. Nixtieq inkompli billi ngħid illi matul il-Presidenza ungeriza aħna rridna nifukaw fuq żewġ kussjonijiet ewlenin. L-ewwel net il-Kunsill il-parti tal-eżerċizzju tal-Kunsill aħna konna eh, kena l-presidenza tal-Kunsill, tal-Kunsill Ecofin, ovvjament u kellna żewġ riformi strutturali storiċi xinnestu. Nixtieq ngħid illi dawn it-tnejn dawn iż-żewġ riformi ġifieri l-pakket ta' governanza ekonomika u s-semestru Ewropew dawn huma min natura tagħhom stess storiċi għaliex fil-każ tal-pakket ta' governanza ekonomika dan huwa din hija l-ewwel kisba komprensiva Ewropea biex tikkoordina l-politika ekonomika tal-istati membri kollha tagħha. Is-semestru Ewropew ukoll kien kisba storika għaliex huwa partim rispons komprensiv għal kriżi u għal darboħra dan ġara għall-ewwel darba fejn aħna irnexxilna nlestu dan is-semestru Ewropew. Ridna niffukaw fuq dawn iż-żewġ riformi strutturali u jekk tippermettuli aħna zammejna ma l-istennijiet illi kellna għaliex lestejna żewġ eżerċizzji min-naħa tal-Kunsill. Għalhekk xinna nilħu l ftejim ġenerali għal pakkett ta' governanza ekonomika u wkoll il biraħ approvajna il rakkomandazzjonijiet kollha, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għalhekk eh, dawn issa saru rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-Istati Membri kollha. Ġifiri, kemm il-programmi ta' stabilità u il-programmi ta' konverġenza għalhekk lestejna dawn iż-żewġ kisbit kbar illi kellna Dawn nistgħu nikkonsidrawhom bħala żvolta bħala passi storiċi fid-direzzjoni tajba hekk nittamaw. Ovvjament li l-in mill-eżerċizzju fil-Kunsill aħna rridna wkoll niffokaw fuq kwistjonijiet oħra. aħna konna parti mill proċedura tal-ISM, proċedura tal-EFFC, flimkien mal-Greċja parti mill-eżerċizzju tal-G20. Iżda aħna ridna niffukaw l-iktar fuq l-ewwel kompitu. Il-passi strateġiċi għal ġejjeni il-pakket ta' governanza ekonomika, il-semestru Ewropew u wkoll għalkemm der pala business as usual aħna irnexxinna nibqaw għaddejjin bil-qafas regolatorju ta' servizzi finanzjarji. Aħna lestejna tlet dossier għall-inqas u ser nresqulkom dossier ieħor fil-jem li ġejjin dwar dawn it-tlieta l-pakket ta' gvernanza ekonomika semestru Ewropew u l-qafas regolatorju ta' servizzi finanzjari dawn kienu għal ħafna l-presidenza Ungeriża. Nixtieq inkompli billi ngħid li ovvjament il-pakket ta' governanza ekonomika huwa il-kompitu l-aktar importanti illi għanna l-estu iżda f'dan l-istadju il deċiżjoni aħħarija tinsab fidejn il-Parlament. Fu nota personali jina naħseb li rispons komprensiv biex nġildu l-krizi u nefitaw eh, li kunem kriżijiet oħra ma jkunx komprensiv bizzejiet minajr il-pakket ta' governanza ekonomika, dak li kien sejjaħ six pack. Dan kien sforz konġunt tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill u jina grat ħafna fil-konfront tal-Parlament għal kooperazzjoni eccellenti tagħkom għal darboħra fisem il-Presidenza Ungeriża fisem Andres Xar jina nixtieq nirringrazzjakom għal din is-sħubija strateġika fisret ħafna għalina għal presidenza Ungeriża. Ikolli nisħaq illi wara li daħal fis seħi trattat ta' Lisbona din kienet l-ewwel darba fejn il-Parlament u il-Kunsill qegħdin jadottaw leġiżlazzjoni fi proċedura ta' kodeċiżjoni fil-qasam ta' politika ekonomika u għalek din hija raġuni għaliex jiena naħseb illi din il-proċedura hija waħda storika għaliex kienet l-ewwel darba fejn il-Kunsill u l-Parlament adottaw leġislazzjoni permezz ta' proċedura ta' kodeċiżjoni. Jiena nixtieq nenfasizza wkoll illi l-esperjenza li ser tikseb l-Ewropa f'dan il-qasam permezz ta' din il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet hija xi ħaġa pożittiva ħafna bħala President tal-Kunsill jiena jkolli nammetti li fl-opinjoni tiegħi il-Parlament tejjeb ħafna it-test, tejjeb it-test mod konsiderevoli, għalhekk fisem il-presidenza Ungeriża jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-emendi kollha tagħkom 2029 emenda. Fala president tal-Kunsill Ecofin jiena misli nafa blamen din iċ-ċifra, l-inqas din iċ-ċifra. fl dwar il-pakket ta' governanza ekonomika. Jiena nixtieq ngħid illi l-an tal-Parlament u tal-Kunsill huwa l-istess wieħed. Iġifieri li nsaħħu il-gvernanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea u ta' żona euro wkoll u biex dan nagħmluh aħna rridu nimminimalizzaw il-, -il xoks ekonomiċi li jista' jkun hemm fil-ġejjieni dan huwa lan tagħkom u huwa wkoll lan tal-Kunsill. Aħna responsabbli fil-konfront tal-ġejjieni u ninsabu fi triq it-tajba biex niffinalizzaw il-pakket ta' governanza ekonomika. Għalhekk il-Kunsill irnexxielu jaqbel dwar kompromess il-bieraħ kif il-kol tafu dan batniħ lill l-Parlament permezz ta' test legali iffinalizzah batniħ il-biraħ u nittamaw illi il-voti illi ser jittihdu fil-plenarja ser jikonfermaw il-pat illi aħna ksibna matul it-trilogi illi damu aktar minn 70 sija ċifra oħra l-darboħra 70 sija biss deru li li kienu ħafna iktar l-iktar għalik xerin deru li kienu ħafna iktar u kol il-membri tal-komitat ekon Wal Andrex. Minkejja l-Kummissarju ma jisax preżenti hawnhekk u li mhux hawnhekk jiena nixtieq nikkummenta dwar ir-ruoli tal-Kummissjoni matul il-proċess kienet attur ewlieni tan-negozjati u iffaċilita dawn in-negozjati wkoll. Anke jekk il-Kummissarju ma jinsabx hawnhekk nixtieq nishtiq nixtieq nirringrazzja l Lolli Ren tal-ħidma eċċellenti tiegħu dwar is-semestru Ewropew, kelmtejn dwar dan. Dan kien punt ewlieni ieħor tal-Presidenza Ungeriża u jiena sodisfatt illi nista' nikkonferma l-ewwel ċiklu tas-semestru Ewropew nistgħu nikkonsidrawh bħala mlesti b'suċċess il-bieraħ il-Kunsill approva rakkomandazzjoni speċifiċi għall-Istati membri u għall-żona Euro wkoll. Dan ġara għall-ewwel darba aħna bdejna il-proċedura il kollha marbuta mas semestru Ewropew. Aħna naħsbu illi rakkomandazzjonijiet kollha huma tassiwi biex intejbu l-politika ekonomika tal-Istati membri. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet qabilhom kien hemm l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni tal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma u l-programmi ta' stabilità u ta' konverġenza kif il-kol tafu tal-istati membri individwali tagħna u il-Kunsill Ewropew se jrid diskuti din il-kwistjoni aktar tard din il-ġimgħa. Fl-aħħar nett nixtieq ngħid, ikolli ngħid illi ħafna kwistjonijiet finanzjarji marbuta mal-qafas regolatorju tas servizzi finanzjarji eh, aħna nexxinna flimkien navanzaw fir rigward ta' ħames dossiers u ser inresqulkom żewġ dossiers u qed nippruvaw niffinalizzaw dawn iż-żewġ dossiers fil-presidenza tagħna f'kooperazzjoni magħkom mal-Parlament. Dawn it-tnejn huma l-emendi għad direttiva tal-konglomerati finanzjarji u wkoll it-trasport tal-cash fl-euro. Il-Presidenza qiset ukoll il-proposti leġislattivi fil-Kunsill ukoll kellna kisbiet dwar dwar is-CDS, short selling, ir-regolament SEPA, l-approċ ġenerali dwar id-direttiva marbuta ma' deposit guarantee schemes. U għalek, eżis kollegi. Ħarnet aħħar nixtieq ngħid illi kien eżerċizzju sodisfaċenti ħafna illi naħdem magħkom f'dawn il-ġimgħat, f'dawn ix-xhur din hija msejħa Ewropa għalhekk irridu naħdmu flimkien dan huwa trilogu msejjaħ demokrazija għalhekk neħtieġu parlament neħtiġu l-parlamenti u kol fl-istati membri tagħna jina membru parlamentari fil-parlament Ungeris u għalek jina favur ħafna il-affas demokratiku tal-Parlament Ewropew. Grazzi tas-sew tal-kooperazzjoni ta'kom. Jena nittama illi il-Parlament ser ikun jista jikkonkludi il-pakket ta' governanza ekonomika fil-jiem jew ġimat illi ġejjin. Grazzi għal darbohra xerin. Grazzi. Grazzi tal-klim sbieħ tijak. Kenna xifti tal-problemi xi drabi, iżda kifett inti kenna negozjati dwar kustjonijiet u dossiers li l-in mill-gvernanza ekonomika. Dwar ħut minnom minna naslu għal-konklużjoni Eh, dwar xi oħrajn qed insibu xi problemi. Iżda dan ma jfissirx li l-ħidma tal-presidenza Ungeriża hija kompromessa. Grazzi, naħseb illi intom tħaltu għali għabruħkom u ġisimkom u kiku ma miltux ek zgur ma konni ser naslu fejn wasalna l-lum. Il-parlament jafkom ħafna għal dan, anke jekk fadlina l-axħar naqra biex niksbu dan il-ftejim qabel il-pawza tas sajf. Jean Paul, tlab biex titkellem, għandi Jean Paul fuq il-lista. Grazzi, Signora President. Sur Ministru, jien għandi żewġ kommenti x'namel. Waħda sinċira, waħda twila Jiena sinċerament nixtieq nifirħilkom għal kwalità tal-presidenza tagħkom u ngħidilkom kemm apprezzajna d disponibilità tagħkom nixtieq insemmi partikolarment l-ex kollega tagħna l-Ministru tal-Affarijiet Ewropej maħdimna u koll tajjeb mal-presidenza kollha kemmi u ngeriza u għandkom għalfejn tkunu sodisfatti bix xogħol li għamiltu. Dik kienet dak kien komment sinċir u eh, amikevoli. Tininet irrit ngħid issa salina ma naqbilx mal-ottimizmu, ma naqsamx l-ottimizmu tiegħek fis-sitwazzjoni attwali għatem ħafna kwistjonijiet pendenti li għadhom miftuħin, kwistjoni tal-Greċja u anki jekk il-Parlament mhux involut direttament f'din il-kwistjoni li għadha intergovernativa jew bilaterali, xorta hija xi ħaġa li tħassibna ħafna għaliex hija sitwazzjoni li għandha impatt qawwi fuq il-mod kif wieħed jara il-finanzi pubbliċi Ewropej u għandha effett ukoll fuq l-euro. Anki jekk jiena naħseb mill-bidu li l-problema tal-Greċja mhux il-problema tal-euro imma problema tad-dejn Grek u jiddispjaċini illi f'Mejju 2010 assoċajna il-problema tal-Greċja mal-problema tal euro u ma' żewġ problemi separati kien hemm problema tal-Greċja u l-Euro ma kellu ebda problema. It-tieni il-governanza ekonomika, situazzjoni hija diffiċli diffiċli għaliex il-Parlament għamel talbiet il-Kunsill eh, tħarrek fuqhom ċeda u nirringrazzjaw ta' dan imma xorta għatem punti diffiċli wieħed jew tnejn illi għandhom il-possibilità illi xeklu jitelfu l-avanzament fuq dan id-dossier huwa ċar illi din il-kwistjoni ta' governanza ekonomika irridu nagħlquha malar kemm jista' jkun għaliex hemm il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea fin-nofs u anke jekk dan mhux marbut direttament ma' dan anke l-kredibilità ta' dak li wieħed jista' eh, jimpenja ruħu dwaru mal-Greċja x'se nitilfu jew nirpu hawnhekk hemm il-kapaċità tal-istati membri illi jkunu solidari minn banda u mill l oħra jkunu koordinati fuq il-politiki ekonomiki ekonomiċi. Kulħadd jgħid dan, ma jistax ikonna munita eh, komuni u sbatax l-ekonomija differenti. Issa dak li aħna rridu għalli nitalmu mill-konsegwenzi tal-kriżi li ma rridnux nitalmuhom qabel dawn il-lezzjonijiet illi kien hemm bżonn ta' iktar eh, kooperazzjoni ekonomika u llum qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Umbat hemm eh, il-problema tal-relazzjonijiet reċiproċi bejn il-parlamenti eh, eh, nazzjonali u il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew mhuwiex Parlament Nazzjonali li jista' jirċievi istruzzjonijiet u li għandu maġġoranza illi aħna nitolbu illi ikolla mbagħad tbaxxi rasa l-istruzzjonijiet li jaslu mill-gvernijiet. Il-mekkanizmu mhux dan, anzi, il-Parlament Ewropew ma jistax jisfaxxa u jizmantella l gvernijiet kif kemm dan ikun possibbli fil-stat nazzjonali dan jiġifieri hemm bżonn li ikonna relazzjonijiet partikolari, jiġifieri mekkaniżmu ta' teħi ta' deċizjoni permezz ta' ko deċiżjoni u ħadd m'għandu jaħseb illi wieħed jista' jiddeċidi waħdu il-pożizzjoni tal-ieħor x'għandha tkun. Għalhekk fuq ċerti punti hawnhekk il-dibattitu ma tantxu ċar, inkun pragmatiku jien ikolli ngħid illi wis nibża' illi qegħdin inqattaw wisq ħin biex niddiskutu punti illi m'għandhomx u jew mhux se jkollhom xi impatt prattiku l-prevenzjoni sfortunament mhix se tapplika għaliex fis snin li ġejjin se jkollna diġan nagħmlu tajjeb għall iżbalji li saru qabel jiġifieri regoli ta' korrezzjoni se japplikaw mhux tal prevenzjoni u nibżaw wkoll li kiku jkun hemm kriżi sew il-mezzi biex insolvu l-kriżi mhumiex maħniex sensibuhom f'argumenti legali komplikati imma illi eh, hemm bżonn illi wieħed jieħu azzjoni iktar politika li hija ħaġa li tkun idea tajba fil-kriżi Fil-waqt li nirringrazzja l-Presidenza Ungheriża xogħol eċċellenti li għamlet xorta għandi dubji u nħossni diżappuntat u mbeżza dwar dak li se jiġri fil-ġejjieni fil-ġranet li ġejjien għaliex l-Ewropa għandha ħafna x'titlef imma il-Parlament ukoll irid jara x'pożizzjoni se jieħu u jrid jispjega il-pożizzjoni li jieħu liċ-ċittadini. Uh, thank you very much. Grazie tassew għandi l l-ista li qed tikber ser nħu tlet mistoqsijiet un mbagħad eh, ndur lejn il-presidenza għat weġiba korrinek jogħġbok, tista' tistaqsi l-mistoqsija tiegħek. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk. Fl-aħħar jien tal-presidenza tiegħek nixtieq nirringrazzjak tal-isforzi kbar li għamilt biex inti timla l-vojt bejn il-Kunsill u il-Parlament. Ma kienieċ ħaġa faċli, kena dawn il-fejn emendi fil-Parlament illi aħna naqasnijom għal 700. U r-riżultat kien fidejn Andres Karman u negozjati illi kena. Naħseb illi hija kisba kbira illi l-ġimgħa l-oħra il innexxinna nirranġaw nsolfu kważi l-kwistjonijiet kollha. Xi drabi mhux possibbli illi nsolvu kollox fl-istess waqt. Dak li qed nagħmlu issa illi nifotaw dwar dan jurina biċċar illi aħna għamilna progress kbir. Nixtieq nitkellem dwar dak li qal l-Onorevoli Gozes għandna responsabilità kbira fuq spallejna minħabba l-kriżi fil-Greċja irridu noħorġu pakkett leġislattiv illi bih aħna ta' bilħaq nkunu nistgħu ngħidu li din hija bażi solida biex niżguraw konsolidazzjoni fiskali illi hija meħtieġa imma biex niżguraw ukoll illi nerġaw nibdew insibu tkabbir ekonomiku u l impjiegi għaċ-ċittadini tagħna. Għalek għanna kwistjonijiet sensittivi b'mod politiku u dimna iżda nittama illi bisforzi flimkien insibu soluzzjoni. Naħseb li l-proċedura tal-Parlament għamlet ċar illi aħna rridu nieħdu pożizzjoni imma aħna wkoll ninsabu miftuħa biex insibu ftejjim tal-ewwel qari. Nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kisba kbira sissa u nittama illi nelbu l-aħħar ostaklu fil-ġimat illi fadal. Grazzi. Thank you, Corinne. Antolin. Grazzi, Corinne Antolin. Jena u koll nishtiq nir-ingrazzja l-Ministru tal-li ġi kellimna dwar xogħol illi jessar waqt il-Presidenza. il presidenza Din kienet l-ewwel presidenza tal-Ungerija u rajna illi ġiet introdotta ġie introdotta il-mekkaniżmu ta' kodeċiżjoni taħt it-trattat ta' Lisbona li wassal għal dan il-dialogu Ewropew. Naħseb illi l-presidenza tagħkom kellha rwol importanti ħafna l-istituzzjonijiet l-oħrajn eh, qed uh, segwu kif imxew l-affarijiet, il-President Trichet, qed jara l-ekonomija, komissarju Barnier jrid ikun rappreżentant oli għall affarijiet ekonomiċi, simili għall rappreżentant oli għall affarijiet barranin, il-parlament ukoll qed jaħseb dwar il-pożizzjoni istituzzjonali tiegħu stess, Jina nixtieq nkun naf eh, xtaħseb dwar ix xol li sar fil-Kumitat Ekofin, ah, skużawni fil-Kunsill Ekofin u l-Eurogroup jekk taħsibx li tkun xi idea tajba li jkun hemm iktar integrazzjoni. meta nitkellmu dwar il-kriżi Griega ma naħsibx li dan aħjar mod kif aħna nsibu tarfa din hija kriżi illi teffettwa l-Ewropa kollha hija iktar kriżi politika milli waħda ekonomika. Naħseb illi stajna indirizzajnija aħjar il-fatt illi domna biex ħad nazzjoni l-affarijiet marru mill ħazina għall-ar. Ġifieri hemm bżonn illi nkomplu naħdmu U kif taħseb illi se jizviluppaw l-affarijiet fil-ġejjien jem il-pakket ta' governanza ekonomika li kontu qed taħdmu fuqu u għad baqa top wieħed hemmhekk jiġifieri li jkun adottat flimkien eh, mal-Parlament jiena nixtieq li tinstab soluzzjoni bilanċata nkella mhix se tkun soluzzjoni. Dan ifisser li hemm bżonn li naraw li jkun hemm tkabbir permezz ta' kriterju ta' konverġenza u inħeġġiġkom illi fil-ġranet li baqalkom biex tkomplu taħdmu biex tilħu dan il-għan dak li għandu xaqsam il-regolamenti nixtieq nirringrazzjakom għax-xogħol li għamiltu għatem punt wieħed pendenti li għandu xaqsam mal-fondi sovrani u jiena nixtieq li tajdli iktar dwar dan naf li dak li għandu xaqsam ma' self għal naf li sar ħafna xogħol, id-dokumenti qed jaslunna u naf li diġa' għandna il-pedamenti għal ftehim fil-xhur li ġejjin. Nixtieq illi issa nagħti l-mikrofonu lill-Ministru ħajwieġeb. Iva, kollegi, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal klim ġentili tagħkom dwar il-Presidenza Ungeriza. Naħseb memx għalfejn najt illi kellna bżonn l-għajnuna tagħkom, l-appoġġ tagħkom u dini intom tajtu ilna u eh, kien importanti għalina dan. Issa dwar il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea jina naqbel 100% ma'kom li il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea edha emmek issa rridu jew nirbħuha, nikkonsolidawha jew nitilfuha l-kredibilità. Il-kriżi għadha ma u dawn huma żminijiet koroħ u diffiċli u perikolużi ħafna. bħal krizi kriżi tal-dejn sovran fin-naħa tisfel, u mbagħad hemm il-pakket ta' governanza ekonomika u għalġejjeni irridu għalmenu nalqu fuq wieħed minn dawn it-tnejn. Ma nistawx insolvu il-problema tal-Greċja mill-lum għal għalhekk irridu bil-fors nimxu l-qoddim fuq eh, il-punt liħor. Għalmenu jinek narom l-affarijiet, Iva, dwar il-Greċja għandkom raġun, it-tnejn li jintom għandkom raġun, din hija kriżi politika li hemm fil-Greċja. u naħseb illi irridu noqogħdu attenti ħafna fil-xar li ġej għaliex m'hemmx soluzzjonijiet faċli għal kriżi illi qiegħda fiha il-Greċja. Nixtieq nirringrazzja lil Carol għal klim ġentili tagħha wkoll. Iva, jiena nħoss li aħna qegħdin qrib ħafna ta' ftehim Eh, finali 99.9% jew 98% ha. Imma edin edin qrib ħafna illi niftemu. Ġifiri wasanna biex niftemu u l-Ewropa għandha bżonnu dan il-ftejjin. L-Unjoni Ewropea edha f'pożizzjoni perikoluża ħafna minn dawk li huma swieq eh, finanzjarji internazzjonali ġifiri il, dan il-pakket ta' governanza ekonomika għandu mnejn ikun dak, dik il-ħagġa li salvana. Ġifiri, irridu nisfuq namlu l-ħar sforz biex nalqu fuq dan il-punt. Dwar il-kommenti li għamel Anthony u l-mistoqsijiet, nishtiq najdlek li eh, l-impressjoni li ħadd mill-kooperazzjoni mal-Konsil, Kommissjoni, mal-ECB, il-Bank Ċentrali Ewropew, mal-Parlament Ewropew. U għalli aħna nistaw naħdmu fl-imkien, kapaċi li naħdmu fl-imkien. Mijiex situazzjoni daqsek diffiċli. Nistaw naħdmu fl-imkien Jiena hekk dik kienet il-ferma tiegħi qabel u anki wara l-presidenza tagħna xorta għadni naħseb hekk. Hija xi ħaġa possibbli, però mhux bil-fors faċli. L-affarijiet kultant jimxu bil-mod, drabi oħra naqgħu lura meta mqabla mal-kalendarju tagħna, però l-affarijiet jimxu, nistgħu naħdmu flimkien. Jiena naqbel magħkom ukoll li ma nistawx insolvu kriżi politika billi nużaw mezzi politiċi, uh, skużawni finanzjarji, hija kriżi politika li ssib l-eruq tagħha fl-istorja tal-Unjoni Ewropea eh, qed nirreferi għal Greċja sa imma din ma saritx waqt il-presidenza tagħna. Aħna ifokajna fuq il-Kunsill, eh, ix-xogħol tagħna fil-Kunsill, Ovvjament il-pajjiżi tal-żona euro edin jindirizzaw is-sitwazzjoni li hemm fil-Greċja. Bat fl-aħħar nedwa il-pakket ta' governanza ekonomika, irrid ngħid li jiena għadni ottimist, imma jiena persun ottimist minni. Jiena għadni ottimist li se jirnexxinna naslu għal ftehim finali. Għaliex hemm pressjoni ta' ħin, Eh, pressjoni li tasal minn zbalji li għamilna fl-modi, irridu intejbu il-track record tagħna, ġifiri hemm bżonnu dan il-pakket ta' governanza ekonomika għal ġejjeni tal-żona euro, għal ġejjeni tal-euro u tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Andra x'tixtieq iżid xi ħaġa, għal darboħra grazzi Grazzi ħafna għal klim ġentili ta'kom dwar il-Presidenza Ungeriża. Iva, jiena għandi żewġ kommenti x'namel fuq il-regolamenti finanzjarji l-ewwel u mbagħad fuq il-governanza ekonomika. Fuq ir-regolament eh, finanzjarju dan ukoll huwa parti importanti mir-rispons sħiħ li aħna natu kellna kriżi finanzjarja, kriżi bankarja, kriżi tad-dejn sovran u hemm bżonn li aħna nitalmu il-lezzjonijiet li hemmx nitalmu u nimplementaw regolamentazzjoni aħjar f'dan il-qasam. Tiftakru illi fil-aħrax momenti tal-kriżi anke bil-short selling eh, u bil-CDSs illi għeddu eh, il-funzjonament normali tal-swiq finanzjarji, aħna ħadna approċ ġdid, għanna regolament ġdid fil-Kunsill u issa qegħdin fazi avvanzata u nistaw naslu biex niksbu ftehim fuq il-regolament anki fil-Parlament u grazzi għal dan. Nafu wkoll li fl-2008 fil-ħarifa kien hemm problema kbira li deposit guarantee schemes ma kinux armonizzati fl-Ewropa. Kien hemm il-flus għaddejjin minn pajjiż għal ieħor. U uh, kulħadd beda jipprova jsib ixquq fis-sistemi u rnexxielhom. Issa aħna wasanna biex nsibu approċ ġdid fil-Konsil fuq id-direttiva l-ġdida fuq il-Deposit Guarantee Schemes li jissaħħaħ u jarmonizza dan il-qafas Ewropew li jitlob li kunem finanzjament minn qabel ta' fond għal eh, garanzja ta' depositi. Għall-ewwel darba fl-Ewropa qed issir din il-ħaġa u nittama illi Dan il-mandat fil-Kunsill il-presidenza li miss, dik Pollakka, tkun tista uh, tatikom ftejm f'qasir żmien. Lezzjoni importanti oħra mill-kriżi u għalli aħna innaqsu il-counterparty risk. Infakkarkom xċara wara li fallew Lehman Brothers soluzzjoni ġdida u radikali se tkun l-introduzzjoni ta' central counterparties fil-kas tal-derivati finanzjarji, l-emir, huwa regolament eh, komplut u sofistikat ħafna f'dawn l-aħħar siċċura minna progress kbir fuq id-diskussjoni ta' dan id-dossier fil-Kunsill u il-bira il-Ministri kellhom l-opportunità li eh, ikollhom diskussjoni politika fuq il-kwistjonijiet li għadhom pendenti aħna nemnu li il-Konsil u il-Presidenza tal kunsill dal-waqt se tkun lesta li tibda tiddiskuti mal-Parlament, aħna nafu li il-Parlament huwa iktar avvanzat fuq dan minna u aħna rridu inlestu malar kem jista' jkun. Eżempju ieħor li mhux daqshekk eh, marbut mal-kriżi ma wkoll huwa importanti għall klijenti. Huwa ċittadini Ewropej u din dan huwa regolament il-ġdid SEPA fejn aħna ħadna approċċ ġenerali u diġa bdejna bil-konsultazzjonijiet mal-parlament u nittama illi permezz ta' dan ir-regolament iċ-ċittadini tagħna ikunu jistgħu igawdu minn din is-sistema Ewropea integrata. U eh, biex nagħlaq nixtieq nagħmel kumment wieħed fuq il-pakket ta' governanza ekonomika. Jena se kolli l-opportunità illi najt kemtejn anki waqt il-plenarja ta' għada. Ma jena nemmen u dana mill dak li nara fil-Kunsil li il-test attwali li huwa kważi test finali għax pratikament bilna fuqu huwa ħafna aħjar u joffri kwalità ola minn uh, dak li kien fi żmien tal-approċ ġenerali. Aħna bilna għabbażi tal-proposti tagħkom li naċċettaw kwistjonijiet importanti bħal eh, il-kodifikazzjoni tas semestru Ewropew. Issa nista' ngħidilkom illi iva kelkom raġun fil-bidu aħna bżajna illi illi ninkludu dan is semestru Ewropew fir-regolament ħansitra fl-artikli tiegħu, imma issa nara illi kelkom raġun. Jina napprezza wkoll l-ideja ta' dialogu ekonomiku sabiex ikun hemm iktar trasparenza u iktar sens ta' responsabilità ta' governanza ekonomika Ewropea. U il-biraħ il-Kunsill talab illi dan il-proposta ta' kompromess tinkludi wkoll stati membri individwali. Jiena nemmen li l-introduzzjoni ta' interessi li jkunu depezitati fazi iktar kmini minħabba l-izbilanċ makroekonomiku huwa titjib sostanzjali tal-qafas uh, il-ġdid tal-izbilanċi makro ekonomiċi. Kif kien miftijem fil-Kunsill, konnadna u koll illi mbżon li kunem sanzjonijiet applikati aktar kmini, pero fazijiet u koll progressivi. Nemmen illi uh, tejjibna kwalità tal-scoreboard. Għanna dan l-approċ fuq żewġ livelli żewġ saffi li uh, juri iktar xwieħed jista jistenna minn din l-odda analitika f'dan il-mekkanizmu l-ġdid ta' sorveljanza imma għanna u koll kompromess tajjeb ħafna dwar l-involviment tal-Parlament Ewropew u l l-adozzjoni tal-scoreboard. Hemm bżonn li konna klawzola speċifika dwar ta', ta revizjoni fuq l-Euro Securities Nafu li għadu kmini wis biex eh, nikkommentaw fuq dan din il-kwistjoni jew biex nikkonkludu fuq il-kwistjoni ma bżonn li nħallu l-bib miftuħ. U fl-aħħar net. Nemmen illi kienet kisba kbira huwa il-biraħ fil-fatt il-Kunsill qabel li jagħmel referenza speċifika fil-klawżola ta' revizjoni. fil-parti eh, ta' prevenzjoni tal-SGP u fl-istess ħin il-Kunsill iddeċieda meta, meta mqabbel ma dak li kena qabel fi żmien l-appro ġenerali, issa għandna dikjarazzjoni, dikjarazzjoni li tissir pubblikament f'kull każ meta il-Kunsill ma jimxiex fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, imma l-ambitu twessa l-biraħ għaliex issa dan kopri mhux biss ir-rakkomandazzjonijiet imma anki l-proposti tal-Kummissjoni. Żewġ passi importanti ħafna biex aħna insaħħu dan l-approċ eh, bl-inklużjoni ta' din il-klawzola ta' reviżjoni. Jiġifieri huwa ċar jekk dan l-approċ ma jaħdimx, hemm bżonn illi ikun hemm reviżjoni tal-proċedura fil-parti tal-prevenzjoni tal-SGP, ġifiri din hija prova li l-Konsillu għall-est li jikkonsidra kollox jekk aħna naraw illi uh, dak illi konna deċidejna qabel fil-fatt ma tax il-frott mixtieq.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 mhumiex propju mistoqsijiet dwar dak li inti għatillum għaliex fl-aħħar sitt xhur jiġifieri waqt il-presidenza tagħkom. Sfortunatament l-aġenda tal-plenarja ma kienieċ tinkludi skrutinju parlamentari tal-Konsil. Dan ma nafx hekk xtortakom jew le, imma aħna qatt ma kellna l-opportunità li konna skambju ta' femit ma'kom fuq punti li kienu importanti ħafna. Ma nafx jekk dan din ix responsabilità tagħkom jew le. intom tafu li Greċja għandha xi diffikultajiet bħalissa? Greċja, per eżempju, talbet illi e, e, tuża il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni. E, għandkom xi tweġiba għal din il-Greċja għandha ftejim mal-IMF se jisilfuna l-flus? Dan jista' jitqies bħala ftehim internazzjonali għaliex jekk dan huwa l-każ? sar minnu l-approċ għad zona euro taħt deċiżjonijiet li jittieħdu taħt it-trattat. Dawn id-deċiżjonijiet ġew ippreżentati l kunsill Ecofin, ippreżentajtu il-ftehim ta' mal-IMF lil kunsill Ecofin il-Parlament Ewropew għalfejn ma kellux eh, l-opportunità illi semma leħnu tul dik il-proċedura kif jgħid it-trattat. Fl-aħħar nett jiena li illi inti kont elett għaliex inti membru tal-Parlament eh, Ewropew u bħala membru tal-Parlament eh, Ungeris kif xtaħseb dwar il-fatt li minħabba mill-mod kif inu qed jiġi organizzat is-semestru Ewropew ma tantx se jkollkom l-opportunità li tajdu issemgħu leħinkom fuq il-politika ekonomika politika ekonomika illi tissodisfa ħtiġijiet tal-poplu Ungeriż għaliex l-aħħar mill-aħħar kull mandkom tagħmlu huwa li tiffirmaw dokument illi huwa mimli mid-deċiżjonijiet li ttieħdu minn nies oħrajn b'nadi oħra. Grazie Presidenta, Grazie ħafna. Grazzi lill ministru wkoll tal-li attenda llum. Oscar Wilde għal illi memx mistoqsijiet impertinenti, iżda hemm ovvjament weġibiet pertinenti. U allura jina xtaqt illi inti forsi tmur li l minn ċertu limiti meta niġu għat weġibiet. Għanna situazzjoni fl-Unjoni Ewropea fej il-politika monetarja hija waħda komplessa għanna l-politika monetarja kifet, linji ta' politika ekonomiċi illi wkoll huma maħduma wkoll u jaħdmu flimkien mal-patt ta' stabilità u tkabbir. X'taħseb dwar dan? Mbagħad neħtieġu wkoll unjoni politika għaliex li jkollna politika ekonomika minna l-unjoni politika ovvjament ftit li xejn nistgħu nilħu l tagħna. Għanna s-sur għanna ministri differenti għal finanzi, nitkellmu dwar l-Eurobonds. X'taħseb inti dwar kif għandna noħolqu din l-Unjoni politika nerbu l-ostakli qoddimna. Irridu tassew nilħu din l-Unjoni politika. Issa wara l-esperjenza ta'kom, kif taraw li aħna se niksbu dan? Grazzi ħafna mistoqsija fil-qosor. L-ewwel net, il-Presidenza Ungheriża għamlet biċċa xogħol tajba ħafna, m'hemmx dubju. Hawnhekk kellna kwestjoni li ilha magħna u ma nafx intom se jirnexxilkom isibu soluzzjoni għalija sal-aħħar ta' Ġunju U jina nikkontradixxi lill membru Grik li tkellem issa dwar il-gwe l-iskrutinju parlamentari tal-Konsil miex kwistjoni. Din hija xi ħaġa li ssir mill-parlamenti nazzjonali. Aħna nisqanna wkoll l-iskrutinju fuq il-Kummissjoni u aħna kol-leġislatura l ministru m'għandux għalfejn jgħidilna dwar dak li qed jagħmel il-Kunsill għaliex dak jaqa' taħt setat nazzjonali. Jina xort għandi dubji tiegħi dwar eh, il-pożizzjoni tal-Kunsill jekk huwiex se jagħmel din il-ħaġa kien qisu l-pakett tal-governanza u l-ħin li qattajna fuqu, dejjem kien l-ekofin illi ma laħaqx ftehim biex nidu l-miżuri meħtieġa. Dejjem il-Kunsill ta' l-ekofin daw l-aħħar snin. U jekk iridu proċess awtomatiku, dana u kol maġi xaċċettat, eh, wieħed jasal għal ċertu konklużjonijiet. L-aħħar punt tiegħi, regolament tal-derivattivi. Il-Kunsil biddel l-ambitu ta' din tled darbit. Morna lura l-OTC, wara derivatives. Aħna hawnhekk għajna ma' deċiżjoni tal-G20. Jina ma nifimx allura għalfejn il-presidenza bitlet bidlet din il-ħagġa kemm il-darba. Grazzi ħafna. Mela, fi tliet minuti se nitilfu li l-interpreti tajt il-president u forsi nistgħu nkomplu xi ftit wara u ħedna. Ovvjament eh, skont il-lingwi li konna disponibbli. Grazzi Sharon. Jina minix sendu wist Mela. Is-soluzzjoni Griega. Il-kriżi Griega. Din ovvjament ma kienx fuq l-aġenda tal-Ecofin għaliex il-Eurogroup huwa responsabbli għal din il-kriżi, għal ġestjoni tal-kriżi issa. Parlament Ungeriż. Aħna irnexxinna nbidlu r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. Aħna protestajna kontra xi wħud mir-rakkomandazzjonijiet, speċjalment il-lingwaġġ tal-dokument ta' sfond wara rekomendazzjonijiet u l-Kummissjoni bidlet numru mhux ħażin ta' elementi fit-tekst. Dak huwa r-responsabilitajiet tal-Gvern Ungeriż. Iva, għandek raġun, memx unjoni monetarja, fis unjoni fiskali, għalix din pal Franza fis 16, 17 u eh, seklu. Wara nant kienem 200 sena sa' kem fil-fat kienem l-entità ta' Franza ma nafx għax nissendu mu 200 sena, ma nafx nix 200 sena, iżda Iva, huwa proċess li dum ħafna u proċedura biex naslu hija proċedura li seddum. Iva, neħtieġu unjoni monetarja, neħtieġu wkoll unjoni politika u neħtieġu il-Eurobonds u mezzi oħra sabiex aħna tassew nsibu soluzzjoni għal kriżi Iva, il-krizi għenitna biex insaxħu mill-ġdid l-Unjoni. U dan ovvjament jimxi ma' l qawl latin u rnexxinna ovvjament nelbu l-krizi wkoll illum. Grazzi. Iva fil-qosor dwar il-mistoqsija ta' derivati. L-ambitu ta' regolament fil-proposta tal-Kummissjoni ġiet illimitata għall-OTC u derivativi OTC ma kienx kopri dawk li huma wkoll jinstabu fuq l-Stock Exchange. Ma narax għalfejn għanna opinjoni differenti f'daw iż-żewġ każijiet. Iżda waqt il-preżenza Belġana Eh, ġi deċiż ukoll li l-ambitu jiġi estiż. Iżda kien ċar li l-istati membri għandhom femmit differenti dwar dan il-punt. Taw l-aħħar xhur aħna ħdimna fuq dana kollu sabiex nisseparaw il-kwistjoni tal-ambitu diversi dimensjonijiet skont obbligazzjoni ta' reportaġġ, tiġijiet, obbligazzjoni ta' clearing, aċċess ġust u miftuħ u nittamaw li aħna nkun nistgħu niksbu ċertu kompromess fost l-istati membri għabbażi ta' dana kollu. Grazzi ħafna. Bekk aħna nikkonkludu eh, din il-parti tal-laqa, infakkarkom illi fit-tlieta għanna diskussjoni fuq kwistjoni waħda il-rapport tal-governanza ekonomika ta' l-Onorevoli Hockmark. Nittama li nġenera komuni kon nofsinar, grazzi mill Stit l-Ministru Ungeriz u grazzi ħafna għax xogħol kollu tagħkom. Visit the prossimo.